Okay, um, I'm looking around. Tajjeb, nħares madwarin, nħares nistaw namlu, nistaw nibdow bladazzjoni tal-agenda, memħat jajat għall-attenzjoni tijaj sissa. Ma nafx kem nista nibqa miexja l-qoddim bl-agenda xorta wahda għaliex il-shadows mux edin għan prezenti għall-ewwel punt u mhux se nagħmel l-avviżi tal-President f'kamra vojta, mhux se nibdax laqas għaw membri bizzejiet, ġifiri musa namel avvizi tal-President għal-Kamra Vojta. Il-punti li għanna u dimna l ewwel punt fil-fat li Shadows mux edin għawn, xġan Paul mux ijat għaw. Sur Lambert, autorizzati nihdu nasa? Komple President. Mawx bizzejiet nis biex tippermetti nibdow laqa, laqa tal-PPE. X'ini definizzjoni tek biex tibda l-laqa? Soltu nistenna l-membri prezenti anke tal-grupp tijak, Filip, biex nibdow. Min tal-inqas aħna terz tal-grupp tagħna rappreżentati, jgħid isur Lambert. Tkompli President. You're, you're doing S&D, yeah. that's okay. Okay, right. Well, in that... Tajja pwis, mela f'dak il-kas, ejja naddu għattini punt fuq l-agenda l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-4 u 5 ta' novembru, nassumi li approvati, ħanamel l-avviżi tal-President iktar il-qoddim meta jkun hemm iktar nies prezenti biex jismawhom. Ma napprovax li nagħmelhom għall-Kamra Vojta kif U dan iwassal għalhekk għal punt numru 4 fuq l-aġenda li huwa divulgazzjoni ta' informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċerti kumpaniji u gruppi kbar. Jiena maħtura bħala rapporter għal dan u hija konsiderazzjoni ta' l-emendi. L-ewwel nett nixtieq ngħid li hemm ħafna konverġenza mal-maġġoranza ta' l-emendi li nittamaw li jista' jwassal għal kompromessi wiesa li l-maġġoranza jistgħu japprovaw. Qed nimmiraw li nqasmu l-ewwel abbozz ta' kompromessi wara din il-laqa kolli ngħid ukoll li Palissa għanna unni taħt il-regola 49 mux taħt il-regola 50 mal kometa Ġuri pala konsegwenza ta' sensiela ta' negozjati fuq il-ġlidid bejn il-Kumitati. Dan ħan dirizza il punti skont is-suġġetti. L-ewwel net il-limiti massimi mal-kumpaniju tipi ta' divulgazzjonijiet. Hemm emendi li tresqu li naqsu l-limiti massimi għal kumpaniji involuti għal dawk li jżiduhom u din tista' forsi tkun kwistjoni fejn kull ma jkollna nagħmlu għan nivvotaw. Blażliet fejn ussen daħluhom fil-kompromessi jew inkella nħalluhom sbarra. Naħseb l-għodu b'sebajnejn fuq l-ambitu fir ragward fejn nippruvaw li iktar kumpaniji jagħmlu divulgazzjoni iktar u lilin minn Ehm, komunikazzjoni tal-Kommissjoni. Ma rridux biżijiet żejda fuq il-kumpaniji, rridu kumpaniji li jistgħu ikkampaw ma' rekwiżiti miżjuda ta' dik il-proposta, ġifieri rridu niksbu bilanċ. L-idea inizjali tiegħi kienet li nħarsu l-ewwel net lejn ir-rikavat tal-kumpanija u mhux in-numru ta' impjegati. Mod partikolari għaliex il-kumpaniji finanzjarji jista' jkollhom rikavat oli imma mbagħad jimpjegaw relativament inqas nies imma xorta waħda jkollhom impatt kbir fil-kumpaniji fejn qed joperaw. Għal daqstant inħoss li dawn għandhom ikunu parti mill-ambitu. Iżda jiena lesta illi nara eżattament xiridu jagħmlu l-oħrajn fuq dan u nikkonsidre kemm bżonn li nikkonforma ma' direttiva reċenti tal-kontabilità. Hemm konverġenza wkoll fuq politiki addizzjonali li għandhom jiġu divulgati mill-kumpaniji bħal pereżempju l-katina ta' produzzjoni u anke d-diligenza dovuta u naħseb li dan kollu jimxi fl-istess direzzjoni. Fuq l-oqsa internazzjonali mill-ġdijt l-emendi li tresqu f'dan il-qasam u ma simili u hu timorru l lin mill-emenda inizjali tiegħi u jitolbu biex l-kumpaniji li jaqgħu f'dan l-ambitu ibbażaw fuq oqsa tal-Unjoni Ewropea jew internazzjonali u mhux tkun fidejn il-kumpanija li tażel minnhom. Naħseb li dawn l-emendi jgħinu biex nibnu r-reputazzjoni tal-linji gwida bħal per eżempju dawk tal-OECD għal l-imprizi multinazzjonali. Fil-fatt għanna il-segretarju ġenerali tal-OECD mana għada u ta' nistaw nisimaw minn għandu l-opinjoni tiegħu x'inhi. Hemm ħafna mendi għal rapportaġġ pajjiż pajjiż fis-setturi kollha nħoss li dan importanti ħafna li l-ekon ikollu vuċi b'saħħita fuq dan għaliex b'linji ġenerali naraw li qed nkunu tal-istess fema. U mbagħad naraw il-kumitat ġuri fejn lest li jimraħ. Naħseb li għanna nsusu biex dan il-punt nimbuttaw il-qoddim anke b'konformità mal-Kommissjoni u il-Kunsill Ewropew. Minn ġdid irridu noqogħdu b'sebajnejn naraw fejn daħlu dawn l-emendi, jiena ressaqt tiegħi minn ġdid daħħalthom f'postijiet differenti u hemm emendi oħrajn li waslu mill-SND. U jiena lesta ċertament li nagħti widen xtajt xanda xitajt Eileen li hija rapporter għad-direttiva tal-kontabilità reċenti u jista' jkun hemm konflitt hemmhekk. Urridu naraw li mpoġġuha f'post loġiku u fejn jagħmel sens nagħmluha. U potenzjalment dan jista' jwassal biex jiftaħ affarijiet li diġà dew deċiżi reċentament u forsi jkun aħjar li dawn l-affarijiet nżommuhom magħluqa. Għaldaqstant, jiena ħanara li kolli sens tagħkom għal dan biex nindirizza dan il-mod dan il-punt b'mod li jkun ambitu usa u l-iktar wieħed sigur. Li rid nara huwa li jkun hemm rapportaġġ pajjiż pajjiż u li jkun hemm livell ta' awditjar tali li tkun tista' jkollok moħħok mistrieħ li verament dan ifisser xi ħaġa. Fuq rekwiżiti ta' diversità nħoss li huwa importanti li l-kumpaniji jkollhom politika biex iħeġġeġ dan u għalhekk nilqa l-emendi li jkopru dan il-punt. U nittamaw nistgħu nkludu dan f'kompromess jew inkella nivvutawhom kif inhuma. Nħoss li huwa ġust f'dan l-istadju li dan ir-rekwiżit potenzjalment ikun miftuħ għal kumpaniji elenkati fil-borza, eh, kwotati fil-borza anki għal dawk il-kumpaniji l-kbar, ma jina xorta waħda l-esti ninilqa suġġerimenti ta'kom fuq dan. Fuq il-prinċipju ta' konforma jew spiega nħoss li dan approċ tajjeb ħafna divulgazzjoni biex ikun hemm xi tip ta' flessibilità l kumpaniji dejjem jekk huma jridu jaħsbu eżattament fuq x'qed jagħmlu fuq dawn il-kwistjonijiet u kif naraw kif dan jaffetwa s-soċjetà jista' jkun hemm spjegazzjonijiet aqlin u f'waqthom jekk mhux qed jagħmlu xejn u mhux naqbdu ngħidu li dan kollox xira. Għalhekk irridu niżguraw li dan ma jfissirx li jkun eżerċizzju fejn dak li jkun kull ma jagħmel huwa jgħid iva jew le għal domandi Fir rigward il-klawzola safe harbor, nħossu li hemmhekk irridu nqogħdu attenti ħafna x'jista' jkollu konsegwenzi kbar ħafna fuq dak li qbilna diġà fuq dawk l-industriji ta' estrazzjoni fid-direttiva ta' kontabilità. U jekk il-lingwaġġ ikun infassal ħażin jista' jkun hemm eżenzjonijiet sħaħ għal divulgazzjoni ta' kumpaniji ma' partijiet terzi jekk ikun hemm amministrazzjoni dubjuża li twur lil mir-regolament ta' trasparenza Naħseb li f'dan ir-rigward valutazzjoni tal-Kummissjoni f'dawn id-divulgazzjonijiet fuq l-impatt tagħhom fuq il-kompetittività tista' tkun triqaq li aktar f'dan ir-rigward. Forsi r-rapport imbagħad jista' jiġi mill-Kummissjoni wara li l-leġiżlazzjoni tidħol fis-seħħ. l approċċ li jien adottajt għal CRD erba' kien li d-divulgazzjonijiet kienu timorru l lin imbagħad jekk ikun hemm raġuni li wieħed imur lura minn dan il-punt qasam partikolari imbagħad ir-rapportaġġ jista' minflok jgħaddi għall-awtoritajiet kompetenti, jew f'dan il-każ jista' jkun l-awtorità tat-taxxa. Naħseb li għandna nibdew mill-preżuppost li l-informazzjoni ser tkun pubblika u mbagħad jekk dak li jkun imur lura minn dan il-punt għal kwalinkwa raġuni għandha tkun ġustifikata u kemm jista' jkun minima u mhux issir għażla ħafifa biex dak li jkun jiżgiċċa mir-regoli. Dan id-diskutajnieh mal-OECD u forse niddiskutaw għada u koll. Fuq il-latti delegati tal-Kommissjoni fuq l-indikaturi minimi, nħares il-qoddim għall-espiegazzjoni ta'kom fuq dan anke minn għandek Filip għax nixtieq nkun naf għala l-Kommissjoni t-tuwa iktar seta biex t-deċidi iktar mill-indaħlu dawn id-diskussjonijiet f'kuntest Ewropew jew internazzjonali. ċert li ħat ċerta li ħat fuq dan. Kien hemm ħafna ċaħdiet fuq il-proposta li kollha ġejjin jidher mill-sorsi Ġermaniżi. Forsi nitlob spiegazzjoni, spjegazzjoni imma nista' nifhem li it-trasparenza vis-à-vis il kumpaniji hija xi ħaġa li hija għad mibsa li jaċċettawa fil-Ġermanja u kostantement tfeċ bħala kwistjoni. Jider li ta' sekwit jippruvaw jipruvaw zommu soda biex din il-punt nindirizzaw. Bl-istess mod bħal marran jonit t-intervjeni għas servizzi finanzjari. Naħseb li f'dan il-mod wasal iż-żmien li kulħadd jikkoreġi l-aġir tiegħu. Issa nibdew biex shadows l-ewwel Jean Paul Gozes. Grazzi, Signora President. Jiena naħseb li bdejna pjuttost fil-ħin, imma l-emenda li inti tkellem dwara nixtieq nispiega. Irridu nevitaw li neħlu fin top biex ngħidu hekk. Min ara dan it-test jew ma tajjeb jew nkella ma femux. Għaliex anki ċertu awtoritajiet Franċiżi għaluli li kont qed neqret sensiela sħiħa ta' inizjattivi Mandiċ traduzzjoni bl-Inglis, tajt il-President. Jidher li problema teknika. Le, Je disais que on a certainement du mal lire, lire l'amendement. De quoi s'agit-il Il s'agit pas de porter... Kif kontet najt l-emenda tijaj forsi inftemet ħazin. Jidispjaċini, ezda jiena qed nisma' biss il verzjoni bil franċis u mux l-interpretazzjoni bl inglis Xorta tajba din, jgħid is-sur Gozes. Issa jaħdem, qed taħdem l-interpretazzjoni mill-kabina Ingliża? Qed jaħdem tajjeb wisq. Nerġa' nibda mill-ġdid, Sinjura President. Kull ma kont qed ngħid huwa li l-emenda tiegħi mhix waħda li qed teqret l-inizjattivi u forsi nftemet ħażin. M'għandix l-intenzjoni li tmur informazzjoni pajis pajis hija possibilità li teżisti f'ċertu pajjiżi preżentement. L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jipprojbixxu l-pubblikazzjoni ta' ċertu informazzjoni. U hemm pajjiżi li forsi mhumiex daqshekk miftuħa u jipprojbixxu l-pubblikazzjoni. Hemmhekk il-kwistjoni hija x'għandha tagħmel kumpanija. U kull ma tnessuġġerixxi huwa li f'dak il-pajjiżi konċernati jekk ikun hemm projbizzjoni fid-divulgazzjoni ta' ċertu informazzjoni, allura l-kumpanija mbagħad ma tkunx eżonerata mir responsabiltajiet tagħha. Irridu jindirizzaw lilhom infushom il-Kummissjoni jispjegaw is-sitwazzjoni mbagħad il-Kummissjoni tiddeċidi jekk dan hux raġonevoli jew le. Jew jekk dan kienx sempliċement tentattiv biex dak li jkun idur mal-liġi ma jżomx mal-obbligi tiegħu. Dawn huma ċirkostanzi nixtaqt niġbed l-attenzjoni dwarhom. Ħadd m'għandu l-obbligu bil-fors li implementa xi legali, iżda lanqas għandhom jagħtu informazzjoni li tfisser li l-kumpaniji tirċivi sanzjonijiet kriminali fil-pajjiż fejn huma bbażati. Din mhix l-intenzjoni tagħna biex ikonna eżenzjoni ġdida ta' xi xorta. Kif kont qed nispjega, tkun fidejn il-Kummissjoni li tevalwa jekk ix il-beża' waħda ġustifikata jew le, jew jekk ix waħda frivola. U għalhekk nittama li bekk issa fimtu l-qofol tal-emenda tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi Oli. Eileen. Ħan nitkellem fissam il-grupp tiegħi għandi xi punti personali wkoll x'nagħmel imma nixtieq nirringrazzja lir rapporter għal dak li aħna nasbu li huwa opinjoni pozittiva ħafna. Naqbel ma daw kollha li tkellmu li dan importanti li dan il-kumitat jistabilixxi biċ-ċar dak li nixtiequ naraw f'dan il-qasam ta' rapportaġġ minn tal-inqas għaliex ksibna dawn l-affarijiet anke fil-leġiżlazzjoni ta' CRD erba. Għalhekk kuntenti ħafna li hemm indikaturi lenin tal-prestazzjoni li daħħalna eh, l-approċċ ta' konforma jew spjega bħalma kellna spjegazzjoni dettaljata jew le Kuntenti biżidiet li daħħalna trasparenza fil-katina ta' produzzjoni u ta' forniment u anke fuq l-arranġamenti tat-taxxa jew l-flejjes marbuta mat-taxxa. Ma naħsibx li hemm punti ewlenin li ma naqblux magħhom u bekk nittamaw li nistgħu nsibu konverġenza għal votazzjoni tagħna biex ikollna opinjoni b'saħħitha u ngħadduha għal kumitat tal-affarijiet legali l-kumitat ġuri fejn jien ukoll membru tiegħu. Kif qal il-President, Jiena kont responsabli ma' Klaus ħajna Lene għal reviżjoni tal-standards ta' kontabilità anke għad direttiva ta' trasparenza. Xtaqt inkun ċara u tonda fuq punt ma' dan kollu. Naħseb ġan jiena nixtieq nindirizza għalek dawn il-punti. Jiena nishtiqx li nqajjem kwistjoni foqsma li jiena nħoss li forsi tista' tindirizza l-eżenzjonijiet kriminali kollha għall-settur industrijali kollha, imma fejn hemm problema huwa li tiftaħ minn ġdid dak li diġà binna dwaru għal dak li applika għall-industriji tal-istrazzjoni u l-industrija tal-foresterija. Hawnhekk għandna regoli globali li diġà huma parti mill-leġiżlazzjoni Dodd Frank u li ma nistawx nagħmlu issa u li nerġgħu niftħu dawn ir-regoli minn ġdid minn tal-inqas għax aħna diġà farmajna dawn l-affarijiet fil-liġi dakinhar li Aung San Suu Kyi ġabret il-premju Sakharov tagħha. U dak li qalet, waħda mill-affarijiet li qalet fil-fatt fl-intervisti li tat kienet li Berma għanda risorsi kbar fuq il-gas, fil-industrija, fil-forestrija u direttiva ta' trasparenza ħatkun ta' beneficju għal dawn il-pajjiżi. Ġifieri nrid nagħmel differenza bejn dawn u loqsma oħrajn. Ma nistgħux niftħu mill-ġdid dawn il-qasam partikolari l industrija tal-estrazzjoni. Għaliex dan ma ġiex aċċettat mill-SCC e u ġustament ġi miċħud fil-Stati Uniti għaliex jekk tiftaħ eżenzjoni kriminali għal dawk l-industrija partikolari dan x'ifisser fisser ifisser li Angola, Kamerun u dawk il-pajjiżi kollha li m'għandhomx din il leġizlazzjoni minnu fiħ idaħluha fis-seħħ u bekk ikollok iktar eh, inqas trasparenza. Ġifieri tagħmel eh, lakuna kbira fil-liġi hawnhekk. U għalhekk jiena jisobija li l-kumpaniji l-kbar batu nota minn kumpanija legali li toħloq iktar konfużjoni f'dan il-qasam. Possibbli li nħarsu lejn dan mod differenti, imma l-konfużjoni hija deliberata x'hemm kumpaniji li ma jridux ħarsu lejn dawn affarijiet għal setturi oħrajn li ma jridu reviżjoni mill-ġdid ta' dak li qed jiġri għall-industri tal-estrazzjoni. Fl-opinjoni tiegħi dan nistax nerġgħu niftħuh, diġà firmajnieh fil-liġi u naħseb li hija xorta ħażina li l-Kummissjoni terġa' tistaqsina biex nħarsu lejn dawn l-oqsma. Għalhekk Dak li għamel il-rapporter f'dar qasam huwa għaqli ħafna. Naħseb li għamel emenda posta għal artiklu differenti li tista' solvi l-problemi. Bekk nindirizzaw affari differenti u nsibu kompromessi fir-rigward ir reportaġ pajjiż pajjiż, anki għal settur industrijali oħrajn. Imma għal gas, għall estrazzjoni u għall-foresterija nixtieq li jkunu oqsma għalihom għax industrija differenti, differenti ħafna jekk tittati dawk id-drittijiet li aħna xtaqna natu l komunitajiet fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw anki għal dawk ir-reġims. Ma tistax l kulħadd fl-istess keffa anke fir-rigward l-informazzjoni u għalhekk din hija kwistjoni kompletament differenti u standard differenti. Nixtieq inqajjem xi punti ta' kawtela mhux għaliex rrit noħloq id-diffikultajiet imma rrit noqogħdu b'seba' u nagħmlu distinzjoni dwar kif ħanindirizzaw din il-kwistjoni diffiċli. Ma tantx fadlinna biex nindirizzaw din il-kwistjoni fil-Parlament għadha fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill ħajkun hemm tliet proposti. Waħda mhux se tagħmel referenza għal CDCR li għanna madwar il-mejda bħalissa, imbagħad il-Presidenza ħat tagħmel proposta personalment oġobni għax hija proposta b'saħħitha, hija awditjata, tpoġġi CDCR fil-noti tal-istqarrija finanzjarja, rendikont finanzjarju dan jiġi publikat, jiġifieri l-ola standard possibbli u nistgħu mmorru lura minn dan imma naħseb li tajjeb li jkollna standard doli fuq il-mejda, u mbagħad il-proposta l-oħra mir-rapporter fil-rigward il-proposta Balda Sarre li ovvjament hija aktar dajfa sa ċertu punt u ħaddaħal daw l-affarijiet fil-liġi imma min jaħseb li dak li ma jixtiequx huwa li dak kollu li għandu x'jaqsam mal-rapportaġġ mhux finanzjarju ma japplikax għax ma nistgħux naqblu fuq is-CDCR. Dik hija Weġġa kbira għal min ilu jiprofa jikseb dawn l-affarijiet għal dawn l-aħħar għaxar snin, irridu drittijiet tajbin, sogri ġusti, limiti massimi ġusti, ġifri hemm ħafna affarijiet li qed jiġu perikolati f'dan il-qasam u jiena naħseb li r-rapporter u shadows irid jaħdem bi strateġija ħsieb kif nistgħu mmexxu dan il-punt il qudiem biex ikollna l-aqwa pat possibbli. Dak li qed jiġri u li m'għandniex bħalissa u li hemm ċertu industri qed jippruvaw jagħmlu bsatem fir-roti f'dan l-oqsma biex bekk ikollhom il-jeddit kollha tagħhom rispettati fir-rigward ir rapportax pajjiż pajjiż. Aħna ma rridux dan qegħdin hemm biex ngħinu il rapporter f'dan il-kumitat wassal proposta b'saħħitha ħafna imma kifet diġà hemm ħafna xettiċiżmu fil-Kunsill, hemm ħafna stati membri li ma jridux rapportaġġ pajjiż pajjiż. U hemm minnhom li jgħidu lil xi kollegi li jridu jagħmlu ċaħda totali ta' CDCR u bekk imbagħad tkun qed eret ir-rapportaġġ pajjiż pajjiż. jiġifieri hemm ħafna li hemm eh, li qed nippruvaw nindirizzaw hawnhekk ma narawx nistgħu niksbu. Grazzi Arlin, ħankomplu nibnu fuq l-esperjenza tiegħek. Filipp issa. Nibda bil-konverzazzjoni li għadek hemm bdiet Arlin Jiena naħseb li għanna nħarsu il-CBCR fej diġa teżisti, ġifiri għal-banek, l-estrazzjoni u għal-forestrija, tinsarfx il-banek għax marriċ li l-eċezzjoni ta' Ġampol tedded dak li ksibna fuq il-banek, miex kwistjoni tal-G20, iżda hija xi ħaġa li daħħalna fil leġizlazzjoni u ma nixtieqx li teb. Minn Ġampol jiena naqbel 100% ma dak li qalet Arlin li kollok eżenzjoni kriminali tkun xprun biex twassal għal kwalinkwa tip ta' ġurisdizzjoni ma rridux tista' tkun Angola ma anke l-Gżejjer Kajman koll. U li toħloq din il-possibilità ta' prosekuzzjoni kriminali bħala skuża għal banek il-kbar biex ma japplikawx il rapportaġġ eh, pajjiż pajjiż miex fuqta, miex loka. Jiena ma naqbilx magħha ma naħseb li għandikunem jkun hemm l-obbligu eżistenti. Dak n ewwel ħaġa. Imbagħad li nistgħu nagħmlu huwa li jkollna sanzjonijiet ola minn dawk il-ġurisdizzjonijiet li ma jogħġbunix u għalhekk l-għażla tkun li jkun hemm rispett tal-liġijiet kollha u mhux biss ta' dawn il-ġurisdizzjonijiet. Ġifiri konna kompetizzjoni tal azzjonijiet jekk aħna rridu inċentiv għal-kumpaniji biex ikollhom imġiba tajba. Fuq l-istrateġija, l-esperjenza tiegħi ma' Sharon li kienet preżenti wkoll fin-negozjata ta' CRD erba' naħseb li l-istati membri kollha kienu kontrina. Ma naħsibx li kien hemm stat membru wieħed li kienet jappoġġana, forsi l-Ġermanja ma nistax niftakar eżattament. Ħadd ma kien qed jimxi magħna u ħaġa tajba hija li issa għandna elezzjoni Ewropea fuq l-adba tal-bib tagħna u għalhekk irid noqogħdu attenti b'sebajnejn biex nimxu favur l-opinjoni pubblika. X'tista' tkun il-ġustifikazzjoni ta' kwalinkwa gvern kwalinkwa gvern li jmur kontra il trasparenza Ta' ħaqem l-iskuża li din hija burokrazija żejda, addizzjonali, eċetera, eċetera. Nafu li din hija biss filtru biex dak li jkun jinħebba ma warajħ, nafu li l-kumpaniji kollha l-kbar għandhom iċ-ċifri ma fija sforz ta' xej biex jippubblikawhom u dawn huma nies li nixtiequ nolqtu. Issa jiena nixtieq nara li ma skuża ħeħorġu biha kwalinkwa Ministru tal-Finanzi biex jiġġustifika f'kampanja elettorali li ma jridux divulgazzjoni. Nixtieq nżid ukoll li aħna għandna avveniment interessanti dal-waqt li huwa Kunsill f'Diċembru fejn il-Kunsill irrid jiżgura li jżomm mal-weda li jagħmel matul il- kas tal-mezzi tax xandir fejn kien hemm leaks tal-medja li qalu li il-segretezza tal-banek ħajneħħuha f'Deċembru, ġifiri 50 ġimgħat oħra. Nistgħu nżidu l-pressjoni tagħna u ngħidu ħatamlu dan xol xogħol ta' segretezza bankarja jew le. U intom ħatmorru kontrina għal rapportaċ pajjiż pajjiż tridu dibattitu pubbliku ta' dan jekk iva għamlu intom, aħna lesti namlu dan. Ġifiri bekk nkunu qed ngħidu li ħaddiġa nippruvaw parzjalment nimmoderaw dak li ħandaħlu fil-rapportaċ mhux finanzjarju biex ma namlu lox ħsara u naħseb li dan huwa punt fejn l-opinjoni pubblika edha hemm biex poġġi pressjoni fuq dawk li huma l-edowa tagħna biex ngħidu hekk. M'għandix problema nsejħilhom hekk għax hekk huma huma jridu jħarsu dak li huwa impossibbli li tħares. U naħseb li importanti li nżommu għadma jibsa hawnhekk. Unżommu jibes. Issa jekk il-kumitat ġuri qed jipprova jkun arta fl-aġir tiegħu u hemm lobbies ħafna li mhumiex barra mill-Parlament imma ġewwa l-Parlament u għandhom jeddiet kbar hemmhekk diffiċli x-xogħol tagħna. U forsi li nistgħu nagħmlu bħalma minna fis di erba huwa tabel ħaq inqisu f'dan ir-rigward il-kumitat ġuri. F'dan il-każ mhux se nintu kasom wis, ġifieri hija iktar ta' sfida. U għalhekk l-istess ħaġa tapplika hawnhekk Peter Lene verament irid jidher bħala l-avukat ta' l-opaċità flok it-trasparenza? Forsi tistgħu tajdu l-elezzjonijiet tal-Ġermanja issa għaddew, imma forsi fin-Nord Rhine-Westfalen jista' jkun hemm okkażjoni oħra biex ikun fil-għajn eh, negattiva tal-pubbliku u għalhekk ejja nimxu l-qoddim biex ma nibqgħux staġnati fuq dan il-punt. Kif dan il-punt nistgħu nagħmluh aktar eh, tajjeb, aktar jista' jintlaqa tajjeb mal- kollegi u anki mal-immaġni pubblika. Anke fir rigward ir-reportaġġ mhux finanzjarju għal dawk il-kumpaniji li forsi ħajkun pis għalihom jew għall-kumpaniji żgħar żgur ħajkun pis, forsi jkun hemm approċċ fuq tliet saffi fejn aħna nistgħu negozjaw x'inhuma eh, saffi differenti, livelli differenti għal kull saff imma aħna ngħidu livell li huwa inqas minn dak li huwa Eh, ta' bħalissa fejn inti eżentat mill-liġi bħalissa, forsi jista' jkun hemm reviżjoni teknika iktar qoddim imma ma nafx, l-ewwel sena tkun eżentat, it-tieni sena ikollok l-approċċ ta' konforma jew spjega u t-tielet sena tissir obbligatorja. U jiena naħseb li fostna nistgħu insibu għażla tajba b'dawn it tlet saffi ta' konformità jew rekwiżiti jew spjegazzjoni jew inkella mbagħad isir obbligatorja ġifieri fl-axar mill-axar ikun qed jikkonformaw u naħseb li nistgħu nsibu ftehim biex ikolna limiti stabiliti fuq il-livell ġust biex bekk dan il-punt ta' rapportaġġ mhux finanzjarju ikun aċċettabbli għal maġġoranza tagħna. Nħeġġiskom biex nimxu f'din id-direzzjoni. Fuq l-atti delegati xerrin tista' tkun iktar preċiża fejn għandek problemi bl-emendi tagħna għaliex bażikament aħna nixtiequ insaħħu l-standards ta' divulgazzjoni mhux finanzjarja imminti taħseb li għandna ndaħlu kollox fil-leġiżlazzjoni stess u mhux għatti delegati jekk tittimxi hekk mhux problema lina. Okay, uh, uh, I'll comment later. Jiva ħana komment aktar tard, ma jena naħseb li Basikament ridna naraw l-linja gwida, u eh, kif l-affarijiet kienu ħajoqgħodu hemmhekk. Ejja nissibtaw bil-ħidma tagħna għaxli. Iva, il-grupp tiegħi mod jissa jista jappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni. Interessanti issa mela nisma Taljan fuq il fuq ċanil tal-Ingliż. Buongiorno jajt il-kellim. Tajjeb wis jgħid bil-Franċis, mela nistgħu nkomplu. Sinjura President jgħid bil-Franċis, Madam President. Ħanerġa' nibda mill-bidu, jgħid is-Sur Fox. Il-grupp tiegħi b'mod wisa jappoġa l-proposti tal-Kummissjoni u aħna nappoġġaw ukoll l-approċċ nikkonformaw nispegaw, imma ma nistgħux nappoġġaw in-numru vera eh, twil ta' Eh, mendi ġejjin minn naħa ta' xelluk ta' din il-kamra li qed iżidu iktar regolamentazzjoni blabda skop fuq il-negozji nixtieq infakkar is-sur Lambert daw il-kumpaniji li huja jiddiskrivhom bħala vera l-edewa tagħna huma dawn il-kumpaniji jħallsu n-nies jagħmlu l liħ jħalsu għas-servizzi pubbliċi u l-qliq tagħhom ukoll jappoġġaw il-pensjonanti ġifiri jiena napoġġa s-sistema kapitalista u b'differenza ġifiri minn dak li qed tipprova tagħmel inti mhux qed nipprova nżarma din is-sistema. L-emendi tiegħi qed jippruvaw jillimitaw il-limbitu ta' dawn il-kumpaniji eh, listed u sabiex informazzjoni ta' kwalità tiġi eh, provduta sabiex tappoġġa din is-sezzjoni un mbagħad eh, min jinvesti għal-min jinvesti l-kumpanija tkun responsabli li tagħti r-rapporti, ma jiena mhux qed nitlob li dawn il-kumpaniji privati jipprovdu rapporti daqshekk iddettaljat għax m'għandhomx il-ħin l-istess ħin jew ammont ta' min jinvesti, ovvjament huma b'mod volontarju jistgħu jgħaddu din l-informazzjoni lil min jinvesti, imma jiena ma nixtieqx li nwessew laqas dawn il-proposti għall SMEs dwar diversità jiena eh, vera les li eh, ikun hemm rabta bejn is-suċċess u eh, kemm il-kumpanija tifla ħajja Imma naħseb tajjeb li inħallu fidejn il-kumpaniji mhux l-Unjoni Ewropea li l-interferenza tal-istati. Imma jiena naqbel mal-kollegi tiegħi eh, tal-PPS Arissea li din id-direttiva għandha rekwiżiti simili bħal direttiva dwar il-bilanċ bejn is-sessi u imma qed naqżu l-oqsfa li diġà jeżistu nazzjonali kif ukoll inizjattivi li qed jippruvaw jindirizzaw din il-kwistjoni jiena u koll vera napponi l-inklużjoni ta' osma addizzjonali li wessaw il-bazi ta' diskriminazzjoni li l-in mis-sitta li diġajja għaw taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Per eżempju, diversità ġeografika, diversità fl-edukazzjoni u sfond professjonali fil-fema tijaj dawn u maffariet li ma jemmilux sens u um għandhom jitnaħħom il proposta tal-Komissjoni u um mux jiġu mizjuda fl-emendi dwar ir-rapporti fuq taxxa l-kull pajjiż jiena ma nemminx li għandna ninkludu dawn ir-rekwiżiti għax qed nkunu qed inkatru responsabiltajiet il-biżitajiet u l-biżijiet u l-kumpaniji ħajispiċċaw żvantaġġati viżavi l-kompetituri tagħhom. Dana mhux poġġat mill-valutazzjoni ta' impatt laqas. Sinjor President, ħana laqaw li nixxiq najt nittama li l-proposti tal kummissjoni issa ma jkomplux jimxu lejn ix-xelluk mill-membri ta' dan il-Kumitat. Ir-riżultat jkun inqas impjegi, inqas prosperità u iktar postijiet tax-xogħol jiġu esportati barra mixtut tagħna. Grazzi ħafna xi ħadd li jixtieq jitkellem Wolf. Grazzi President. Ftit kummenti. L-ewwel kumment Filip Jiena naħseb li għanna niproponu u namlu dak li aħna nazbu li huwa għaxira u tajjeb mhux skont l-opinjoni popolari. Filipp jgħid li xikultant iva dawn l-affarijiet huma l-istess, ċeret tajt li qed nerġa' nisma' jiena l-Franċiż fil-headphones tiegħi u ċer kompli tajt li taħseb li hemm xi ħaġa stramba def fil-kabina Ingliża u jekk nistawx nipprovaw nerġaw. Naraw. Iva l-Inglis. Iva l-affarijiet qed jaħdmu issa jkompli is-sur Wolf. Sir Clint, Iva, ħafna kumpaniji ġermaniżi li fil-passat fis-settur tal-inġenerija li dawna użawhom ġiba ħażina minħabba l-liġi tat-taxxa li permettiet il dawn il-kumpaniji ġermaniżi li jkonsidraw il-ħassijiet korrotti bħala liħ. Dika kienet realtà sa s istinilu biss u ovvjament ġala darba ġala darba il-kumpaniji dawna Iva u mamdorrija li jużaw li jadotaw din l-imġib, ovvjament inti musħad biddel l-affarijiet mill-lejl għannar. Issa jiena nixtieq li l-approċċ ikun settur kollu kemmu għall-SMEs jiena imma naħseb li minn flok ma namlu dan, niffokaw fuq dak is-settur li wis probabbli għadu qed jagħmel dawn l-affarijiet eh, mhux tajbin, ġifieri settur tal-inġenerija, ġifiri jekk għandek proġetti kbar tal-inġenerija, inti eh, eh, tibni l-fabriki u affarijiet oħra f'pajjiżi differenti, iva mek hemm possibiltajiet li l lasijiet korrotti jisiru u għalhekk jiena nippreferixxi li nibdew b'dawn l-affarijiet naqbel l għanijiet kollha ma jiena naħseb li qed nippruvaw niksbu wis fi perjodu qasir wis ta' żmien u riżultat mhux ħajkun wieħed xira. Għalhekk jiena nix li nżidu ma' setturi li diġà identifikajna aħna ġifieri settur tal-inġenerija u e, tal-proġetti il-kbar fil-qasam kummerċjali u nżommu ma' dawn. Ludwigsen il- Sur Ola Ludwigsen. Grazie ħafna. Iva, din proposta leġislattiva vera importanti mħafna kumpaniji kbar li għandhom bżon jaqdu iktar responsabiltajiet eh, u jerfaw iktar responsabilta għal l-ambjent, għal għannis jina naħseb li dinna odda tajba li nistaw nużaw sabiex namlu progress għawnek, imma nixtieq għajem erba punti għawnek. L-ewwel punt, importanti għal kumpaniji l-kbar bi eh, numru ta' impiegati il-minimu tagħhom ta' 250 persuna kif ukoll rappreżentanza tar trade unions fattur pozittiv ħafna meta niġu biex nitkellmu dwar diversità fil-korpri ta' attaħi ta' deċiżjonijiet u l kumpani għandhom bżonn irratu rapporti lura dwar l-affarijiet li qed isiru fil-katina kollha tal-prevista anka pereżempju fuq is-sottokontratturi tagħhom iridu jagħtu rapporti l-informazzjoni fuq is-sistema kollha kemm rridu wkoll jgħidu b'mod ċarx li kull tip ta' devjazzjoni, kull tip ta' ksur kontra politiki applikabli, il-kumpanija trid tagħti rapporti fuq dawn u jrid ikun hemm rapporti fuq il-miżuri ta' korrezzjoni ukoll. Umbat l-argument dwar ir-rapporti li siru għal kull minn kull pajjiż individwali rridu nagħmlu progress hawnhekk għax dan irid japplika l-kumpaniji kollha għal pajjiżi kollha setturi kollha. U vera ħadkun ħasra jekk hekk f'daqqa waħda ħaniqfu milli naħdmu fuq dawn l-affarijiet. Ġifier din proposta leġislattiva tajba xi ħaġa li għandna bżonn naħdmu fuq xewqa malajr kemm jista' jkun u naħseb li fl-aħħar mill-aħħar irridu noħorġu bi proposta leġislattiva xirqa fl-aħħar ta' dan il-proċess leġislattiv. Mela, Filip, mela, battek għax inti fuq il-telefon u inti trid intervjeni issa. Iva, jgħid Filip. Dan id-debattitu politiku vera nieħu gost nisimgħu imma vera nobot il nuqas il il-mis-reprezentazzjoni politika dwar l-inklużjoni tal-SMEs għalhekk jenet li l-approċċ ikun irid ikun b'ħafna saffi u l-SMEs jekk tiftakru dwar diskussjonijiet li kellna fuq id-direttivi dwar trasparenza l kotubinta aħna edna li ma nafx deċidejna fuq xi livell massimo l-SMEs nieħdu il-limitu, ġifier taħdan il-limitu ma jkunx hemm iktar rapport addizzjonali ġifiri najdu li dawna ġifiri xa għalfejn jamlu dan u għet nimplementaw dan bħala l-ewel stadium bat imma l-Europa mela li għalet li għed tajt li issa u smajna koll il-Wolf għal li għed nitkelmu dwar il-korrezzjoni. Meta nitkelmu dwar il-rapporti li siru mill kull pajis dwar il-sitt indikaturi l-gbar li diġat nimponu fuq setturi oħrajn, għed nitkelmu jiva dwar il-trasparenza eh, fil-qasam ta' taxxa u mem lebda raġuni il-għala dan għarrit ikun diffiċ diffiċli jiena ħdimt mal-IBM hemm ċifri għal kull pajjiż individwali, pajjiż fuq pajjiż fuq pajis, jiġifieri iva l-isforzi huma kbar sabiex dawn jiġu pubblikati u forsi iva eh, eh, nofs eh, ta' dawn jaċċettaw imma m'hemmx iktar sforzi jew IT addizzjonali, memx xi accountant addizzjonali jew verifiki addizzjonali, qed nitkellmu dwar pubblikazzjoni u għaxli, skużani, jekk inti temmen li dina teddida għal kapitalizmu mela Mbagħad li jina li ħan għasal għal konklużjoni li il dwar il-kapitalizzazzjoni. Għax li qed jgħid xi ħaġa mhux fuq il-mikrofonu, il-kellim Sur Lambert jgħid li le mhux affarija ġifieri nkun naf fejn ħalsu it-taxxa l-kumpaniji dan huwa kunċett interessanti. Il-kumpaniji qed jagħmlu l-qliq u aħna mhux permessi li nkunu nafu fejn ħajħalsu it-taxxa fuq eh, dan il-qliq. Vera interessanti, jiġifieri fil-ġerarkija tiegħek ta' sovranità, interessanti għax li sijar iva grupp grupp li jitkellem vera favur id-demokrazija u normalment jiena nsegwi kemm iva naqbel imma inti qed tgħid li iva mela aħna li l-in minn demokrazija aħna n regoli li eh, l-kumpanija ħat id-deċidi għom, ġifir mbatt għandek il-suq fuq net, mbatt demokrazija, um, mbatt forsi demokrazija trid tkun u eh, jew il-politiċi jridu jkunu responsabli fuq għassu, u ma mux versa, lejjina għasmu sena bel-mija kemmek Inti titkellem dwar misrepresentazzjoni, il-kellim eh, jerġa' jitkellem mingħajr mikrofonu, issa jkompli sur Lamber, mela dwar il-liħ u dwar kemm ħajt impjega nies inti u l-entitajiet legali privati jew kumpaniji li huma listed eh, dawna eh, jopperaw taħt u mux il-fuq mill-demokrazija, għanna dritt aħna trasparenza. Jekk is-suq ħajkollhom problema bit-trasparenza mela nibatom lura l-Adam Smith Iġifiri ta' bilħa eh, dawk li għeddin fuq issu eh, rridu jafu u kull, kull entita fuq issu trid eh, timxi ma l-istess regoli, l-istess trasparenza. Jiena konsumatur, jiena ċittadin u jiena nixtieq li nkun nista' nazel li nagħmel in-negozju tiegħi, il-kummerċ tiegħi ma' dawk il-kumpaniji li jimxu b'tali motu muxiħor. mhux ieħor u jekk il-konsumaturi ħajkunu jafu xedin jamlu, e, e, jekk il-konsumaturi ma jistawx ikunu jafu xedin jamlu l-kumpaniji, mela dawn l-kumpaniji mandomx jaħdmu u ma jridu jamlu l-affarijiet li huma tajbin għas-soċjetà, jew għandhom bżonn joħarġu minn dan din id-dinja kummerċali mux barra ma jimxux barra mid demokrazija Irridu nkunu nafu, l-affarijiet irridu jkunu trasparenti u jekk dika l-għażla tiegħek taj pwis imma dina mhux id-dinja li qed ngħixu fiha jiena, grazzi. Eh, anybody else? Hemm xi ħadd ieħor li jixri intervjeni. Grazzi ħafna, Iva, kif diġa telkom nittama li ħajirna xili jiena nresa dawn l-emendi ta' kompromess li huma kemm eh, proporzjonati ma kif ukoll imlaħmin għax hemmhekk irridu nagħmlu aħna progress ma naħsibx li l-approċċ irid ikun wieħed fejn ma tantx għandna ħafna pressjoni ma minn aspetti ta' proporzjonalità li naħseb hemm bi ġenerali fuqhom u naqbel ma qalin jiġifieri wis probabbli jkollna bżonn inresqu dan l-istati membri permezz ta' tal-medja għax innu għastax l-asijiet tat-taxxa ma baqitx biss problema tal-pajizi li qed jiżviluppaw qed nitkellmu dwar l-astrazzjoni u l-logging led din il-ħaġa laqtet il-pajjiżi żviluppati wkoll u nixtiequ nkunu nafu meta u waqt li dawn il-pajjiżi Ewropej qed jgħaddu mill-programmi ta' austerità nix nkunu nafu li jistgħu dawn jiġbru e, taxxi li huma intitolati għalijom. Issa r-rapporti fuq il-pjanar aggressiv ta' taxxa u dawn il-kwistjonijiet hawnhekk mm, hemm ħafna jnuna dinatejn u hemm ħafna konsens ġifiri għal dawn il-kwistjonijiet imma mhux biżejjed, mhux biżejjed li inti tkun taf fejn l-investigazzjoni trid issir, għalhekk jiena naħseb li għandna bżonn inkunu b'saħħitna nibqgħu sodi fuq dawn il-kwistjonijiet u nista' nifhem jiena il-raġunament ta' Jean Paul u ġifiri istintivament ġifiri mm, ma l-ewel daqqatajn ġifir persuna tista taħseb li iva ridu nikkonsidrawhom dawn l-affarijiet ma nixxuqux li persuna tiġi akkużata eh, għal xi għat kriminali fejn memx lok għal din l-akkuża imma għalin eh, għaled mod tajjeb li dan huwa inċentiv bil-kontra li l-pajjiżi ħarsu lilhom infushom billi jimplementaw leġislazzjoni li eh, ma tisaqx fuq it-trasparenza, maħna għanna bżonna trasparenza u għal dawk e, u jekk nixxu li jkun hemm il-kuntratti u dawk il pajzi li jixxu li jkun il-kuntratti jkollhom bżonn jiċedu jaċċettaw eventwalment jirrikonoxxu li jridu jkunu iktar trasparenza xiek l-Ewropa ħat għamelek menna din il ħadra tista' tinfirrex. Ma nistawx aħna e, ngħidu dejjem li aħna iva l-ikbar su imma ħan nistennew għal kulħadd jagħmel li jrid u sakemm ma nistgħu naslu għal ftejm internazzjonali vera ħasra ħasra li kellna bżonn nistennew l-Istati Uniti joħarġu b'pożizzjoni tagħhom fuq l-extractives u mbagħad ħad-nazzjoni aħna, ġifiri aħna għanna inkunu il-mexxejja nittama li dina direzzjoni li nistaw nieħdu, nittama li fil-gruppi tagħna inkunu nistaw aħna nħeġġu l-kollegi tagħna tal-affarijiet legali li ikunu iktar sodi. Grazzi ħafna. Ġifiri mela daw kienu ġifiri kif diġà tilkom xi kompromessi fuq l-ewwel la bozza ha jiġu mresqa imma minħabba limitazzjoni ta' ħin pereżempju minħabba trialogu forsi mhux ħaniltaqgħu aħna u in imma nistgħu nibatu għom dawn id-dokumenti u narraw u naqraw l-opinjonijiet ta' kulħadd din il-ħaġa tista' tgħinha ġifieri mela minna l-konsiderazzjoni tal-emendi għad se nivutaw fuq id-disa iva ħan nivutaw fid-disa ta' Deċembru ħalli bekk nkunu fil-ħin ġifieri għal għax-xogħol għall-ħidma tal-Kumitat dwar l-affarijiet legali. Issa nistgħu nimxu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, jiġifieri il-finanzjament fit-tul tal-ekonomija Ewropeja. Nittama tama jekk qed insegwi l-ordni l-korretta u s-sur Wolf Klintz huwa ir-rapporter. Grazzi ħafna. Nittama li issa tisma l-interpretazzjoni lejn l-Inglis, nittama li kollox qed jaħdem kif suppost l-ewwel qabel kollox nixtieq nilqa din l-inizjattiva tal-Kummissjoni sabiex ikollna dibattitu wiesa fuq din it-tema. Fis-snin li ġejjin dan irid isir element vera importanti tal-politika tal-Unjoni Ewropea għax dawn il-finanzjamenti fit-tul vera ma' importanti għal-futur tal-Ewropa xi u l-postijiet tax-xogħol u joħolqu jew iżommu il-kompetitività dawn huma loqsma fejn bħalissa l-Ewropa qiegħda daqsxejn lura. Aħna Iva, na, din l-istrateġija tal-Lisbona. Lan kien li sal-2010 konna se nkunu li zona ekonomika l-iktar b'saqħita bbażata fuq l-arfin fid-dinja kollha imma ma rnexxinix aħna niksbuhom dawn l-anijiet. Aħna niddependu ħafna fuq il-finanzjament fil-qasam bankarju u eh, fl-industrija nitkellem dwar 25% tal-finanzjament ġej mill-finanzjament imma f'differenza mal-Istati Uniti hemmhekk qed nitkellmu dwar 30% jew iktar ta' finanzjament ġej mill-banek. Iġib hemm ħafna raġunijiet hawnhekk mhux se nkunu nistgħu aħna nbidlu l-affarijiet kompletament kompletament u nishtiqu nixtiequ inbidluhom kompletament nixtiequ aħna noħolqu l-bażi għal finanzjament fit-tul u kol wkoll wessaw din il-bażi jekk inti issa ħażur xi pajjiżi oħrajn u eh, inti ħatirċivi deskrizzjoni fuq il-kondizjonijiet fl-Unjoni Ewropea eh, ta' spess inti eh, tisma ġifiri dwar il-fat li inti għandek ħafna flus jew inti qed tixjih u inti kontra ir-riskju. ma taqbilx ma' riskju. U irridu aħna u kon niprovaw nalqu diskrepanzi li jeżisti u irridu aħna innibqaw u net. Kulħadd ġifiri kull minu għan volut fis settur finanzjarju rrit jikontribuixi ma nistawx kemm nitolbu l-affarijiet minn settur wieħed biss, ma nistawx aħna nistennew l-affarijiet li ġej jiġu biss mill-banek tradizzjonali jew mis-swieq kapitali biss. Rritu ikun hemm l-input ta' atturi differenti il bane kemm huma privati, ta' sfaddil, kooperattivi huma x'inhuma wis probabbli ħajjibqgħu l-iktar sors importanti ta' finanzjament għal ħafna snin li ġejjin u mbagħad bħala t-tieni punt għandna dawn il-banek tal-iżvilupp li kim seħħa banek eh, tal-izvilupp hemm ħafna banek eh, simili per eżempju eh, fir-Renju Unit jew il-FW FOF fil-Ġermanja, l-EPRD, ġifieri hemm ħafna banek differenti dawna jistgħu jkunu tajnuna flimkien mal-investimenti privati fil-finanzjament ta' proġetti fit-tul, finanzjament fit-tul ta' dawn il-proġetti. U irrid ikollna l-approċċ ta' l-aħjar prattiċi u l-approċċi li qed jiġu implementati bħalissa rridu nsaqquhom u l-banek għall-iżvilupp dawn rridu jiġu mwaqfa fil-Renju Unit hemm bank għall-investiment favur l-ambjent fl-Andalusja dejja li bank ta' investiment jiġi mwaqfa u hemm dawn l-idejat ukoll qed jiġu implementati fl-Italja sabiex ferra tal-KFW tiġi imwaqfa qed nitkellmu dwar bank eh, Ġermanis, hemm strutturi differenti wkoll li jistgħu jiġu użati jien qed naħseb ukoll dwar il-kumpaniji tal-assigurazzjoni jew tal-assigurazzjoni tal-ħajja u minħabba li max bax eh, dan eh, l-ambjent dina problema l sabiex jattiraw dawn l-investimenti fit-tul. Hemm proġetti differenti mill-Kummissjoni, ħeldef per eżempju, dan l-approċċ huwa differenti u rridu wkoll nagħmlu l-ħajja aktar faċli l kumpanija ħalli jkollhom aċċess għal flus mis U hemm approċċi differenti fil-pajjiżi differenti, per eżempju fi Varsavja, hemm settur partikolari għal skambju tal-IPOs għal dawk il-kumpaniji li jeħtieġu finanzjament fit-tul, speċjalment eh, dawk il-kumpaniji ta' daqs medium u Mannix aħna noqodu lura mill-ekwita privata lanqas jew il-venture capital f'pajjiżi anka il-kumpaniji ta' daqs medium Eh, tisibu eh, l-pozizjoni tagħhom permezz ta' swieq u dak li qed jiffinanzjaw il-banek qed jagħmlu eh, s-soltu jiffinanzjawhom il-banek qed jagħmluhom huma stess. Huma li qed jippruvaw ukoll jaqtaw il-karti tagħhom tal-bilanċ l-in elti fiġifiri il-proposta tal-Kommissjoni rridu namluwa possibli li jiġu approċċati l-investituri iż-żara ħafna pajjiżi għanna rata ta' dvaddil verolja minn entitajiet żgħar li fadlu ma palissa mhumiex kuntenti bil-possibiltajiet li għandhom għax jekk inti ħadd investi l-flus tiegħek fi kont tal-bank tradizzjonali r-rata tal-ammax tkun vera baxxa. U ħafna nies Eh, ma kontra riskju sabiex imorru u investu l-flus taqom fil-borsa jew nkella jixxu l-obbligazzjonijiet. Jista' jkollna aħna eltif għal investituri iż-żar u eh, dawna ġifiri l-likwidità ta' djar dina tista' tiġi transformata fi u mibdula fi fondi ta' investiment. u mux mill-lejla għanna, ġifiri ma sa jkun possibli li dan il-flus jiġi miġbut minn mill-bonds, per eżempju, mill-impen. Suġġett li mux qed jiġi indirizzat fl-Ewropa, il sekuritizzazzjoni Iva, sarru ħafna zbali fil-istatin njieġi ma dana ma li għanna nħallu dil-ħagġa barra jew najdu li mux ħataħdem. Jekk il-ħagġa sirta ta' darba, mela dina tista tagħti bażi raġonevoli u għandna nħeġġu aħna l-Kummissjoni sabiex tkompli fil-ħidma tagħha fuq eh, sekuritizzazzjoni fuq l-IOSCO u l-FSB u x'nistgħu ngħidu aħna dwar il-fondi ta' investiment ma nistgħux ngħidu li bħalissa ma konsidrati bħala affarijiet pożittivi imma nista' nkunu ċerti fuq ħaġa waħda jekk aħna qed nitkellmu dwar investimenti fuq medda twila ta' żmien huwa l-kapital fit-tul aħna se nkunu nistgħu aħna nattirawhom dawn minn balla l-Ewropa jekk ħajkollna aħna ambjent li huwa favur min jinvesti. Dawn l-affarijiet m'għandhomx eh, kollhom x'jaqsmu biss regolamentazzjoni. Aħna mux dejjem qed nattirawhom dawna, imma importanti li jkollna soċjetà li kontra r-riskju u il-barranin għet jipruvaw ifittxu ambjent iktar pozittiv. U tajb li l-Komissjoni tkun tista' twettaq valtazzjoni tal-impatt li tkun eh, ġifiri fuq il-possibilitajiet differenti Mela, la jopa u jekk inti qed tipprova tara jekk għanna kondizjonijiet ta' taxxa li huma stabli ħadd mu qed jipprova jsib rata uniformi ta' taxxa ma għandna bżonn li kollna taxxa u rata jew ambjent ta' taxxa li nistgħu nserħu fuq u tajjeb li jkollna sitwazzjoni li nkunu nistgħu nqabluhom u rridu naraw aħna jekk b'mod partikolari għal proġetti eh, ta' infrastruttura importanti forsi nistgħu jistgħu jkollhom waqfin fit-taxxa, pereżempju fil-qasam ta' trasport u eh, investiment fit-tul forsi nistgħu nħeġuhom billi pereżempju ngħidulhom li m'għandhomx għalfejn jħallsu it-taxxa l periodu ta' żmien. Grazie. Uh, Grazie ħafna. Alfredo Polloni. Grazie President. Jiena Nixtieq naqtaf din l-okkażjoni biex minnu fih nirringrazzja l volf għal xogħol siwi li jagħmel imma iktar mix-xogħol li wettaq nixtieq nirringrazzja ta' kemm kien miftuħ f'dan id-dibattitu u għal dan l-approċċ li ta' biex nitkellmu fuq suġġett, suġġett li nħosslu importanti ħafna fir-rigward l-istrateġija ta' tkabbir fl-Ewropa. Ġifiri, eh, suġġett wiesa ħafna u meta nitkellmu dwar dan hemm żewġ ferat ta' rabta bejn diskors ta' finanzjament fit-tul li huwa marbut ma' tkabbir u l impiegi Nħoss li dan huwa punt importanti ħafna. Imma rridu nagħmlu tip ta' kritika li nanfusna li xina favur xorta waħda il-xogħol li għamlet l-Ewropa u din il-kriżi internazzjonali, imma din il-kriżi fissret li naqset l-investimenti bil-bosta fl-Unjoni Ewropea. U Naqbel bisħiħ mal-rapporter għax aħna għandna sitwazzjoni ta' kriżi anke fir-rigward id-dipendenza ta' 75% tal-kumpaniji tagħna li huma dipendenti mis-settur bankarju. Ġifiri naħseb li dan huwa fatt li itina fattiz differenti fir rigward inħawi ġeografiċi oħrajn, pal per l-Istati Uniti u jena nħoss li dawk li liktar li jintlaqtu fil-laħam il-ħaj huma s-settur tal-SMEs fl-Ewropa. Ġifiri aħna fl-Ewropa għanna situazzjoni li kull matmur qed issir ta' tħassib u serja. U għalhekk irridu nsibu l biex nġbdu l-investimenti, manke nsibu mizuri miżuri jekk aħna rridu Ewropa tas-sow li tikber. Rridu naħdmu fuq żewġ oqsma. L-ewwel l-atturi interistituzzjonali. Imbagħad irridu li ċittadini tfadil tagħhom ikun jistgħu waslu l-finanzjament fuq finanzjament fit-tul. U għawek nishtiq nagħmel riflessjoni personali fuq dak li jiena nħoss li huwa punt li semmejt inti wkoll Wolf f'dan is-suġġett li mhix kwistjoni ta' dak li jkun ikun kontra r-riskju imma kwistjoni ta' problema kulturali. Illum ħafna pajjiżi Ewropej edin bizzejom fuq zaqqom u mux qed jagħmlu investimenti f'setturi oħrajn li qed naraw nħawek ġeografiċi oħrajn. Ġifiri ma dak li jattinti rridu nżidu li rridu nibdow namlu xogħol fuq il-problema ta' taxxazzjoni bħal per eżempju problemi oħrajn li għanna, bħal per eżempju l-armanizzazzjoni ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea. Inħoss li fejn hemm armanizzazzjoni fuq it-taxxa tal-Unjoni Ewropea din hija nisġa importanti biex bekk mbagħad naslu għal għażliet maqbula bejnietna. Dan mhux biss iżid l-investiment imma jagħti iktar nifs lill-kumpaniji tagħna fajnejn l-investituri barrani. Jiena nħoss li m'hemmx għażla waħda biss biex naslu lura tkabbir, hemm dibattitu bejnietna, hemm Ehm, ħsibijiet differenti fuq il-miżuri kontraċikliċi jew inkella miżuri aktar liberali, imma naħseb li dan l-iskambju ta' femijiet m'għandniex ma nagħmluhx, anzi għandna nagħmluh mill-aktar fis possibbli illum qabelada. Inħoss li hemm bżonn aktar Ewropa fl-opinjoni tiegħi jiena wieħed minn dawk fil-parlamentari anke f'pajjiżi li aħna nemnu li għandna bżonn iktar Ewropa. Iktar Ewropa tfisser Ewropa ta' solidarjetà imma anke tfisser Ewropa ta' regoli. Ewropa li li lin mir-regoli budġetarji titkellem ukoll dwar tkabbir u impjiegi. L-emendi ħajimxu f'dan ir-rigward, imma jiena naqbel 100% mar-rapport li fassar il-kollega Wolf għaliex naħseb li fuq dan hemm ħsieb fuq il-ġid komuni u l-ġid tal-Ewropa fis-sens li hemm bżonn mhux biss li jkun hemm regoli imma hemm bżonn li jkun hemm Ewropa tal-popli u Ewropa ta' solidarjetà. Uh, now for the S&D, Liam. L-S&D, Liam. Grazie Afna, Sharon. Daw qabel korx nix ringrazzja l-Wolfa x xogħol tiegħu fuq dan id dossi il-kontribut tiegħu ħadd tkun bażi tajba x xogħol li aħna nagħmlu. Il-Green Paper tal-Kommissjoni tindika treqat li nistgħu nisploraw meta niġu biex finanzjament fit-tul tal-ekonomija. Ma l-kontest huwa immarkat mill kriżi fil-livell makroekonomiku l-investiment huwa dak li m'għandniex bħalissa investiment eh, pubbliku qiegħed fi fil fl-2013 meta tqablu ma' 2.5 fl-2007. Fl-2007 kien hemm 20 investiment ta' 20% fil-settur privat meta tqablu ma' 2.6 issa L-idea ta' trasparenza hija uh, waħda tajba ħafna. Iżda fil-rapport għanna ninkludu kol l-idea ta' investituri fi żmien fit-tul. Hemm ċerta korpi, hemm istituzzjonijiet li qegħdin f'dawk il-kategorija, iżjed minn banek ta' invest ta' żvilupp għax eh, dak għandu xjaqsam l-investiment fit-tul eh, dawn l-istituzzjoni għandhom ruol importanti ħafna fil-pubbliku u fil-privat. Ħad gost bil-paragrafu 8 tar-rapport fejn jgħid li jgħid li l-banek għandhom ikomplu jkunu eh, l-istituzzjonijiet finanzjarji ewlenin l huwa l-modell pjuttess il-modell Ewropew mhux dak eh, Amerikan jew Ingliż. Imma affarijiet oħra rridu nikkonsidraw għandna bżonn insaħħu l-kapaċità tal-investaturi fi żmien fit-twil ħalli huma jkunu jistgħu jagħmlu kontribut ikbar meta jiġu għall-investiment fit-tul tal-ekonomija Ewropea. Għalhekk aħna għandna nadattaw u nbidlu regoli ta' kontabilità u ta' prudenza biex dan isir. Is-sur Pallona Wolf ukoll għamlu referenza l-idea li aħna għanna bżon ikonna ċertezza legali u fiskali u stabilita unħol u l-ambjent favorevoli investituri. Evidentement aħna naqblu, imma kif nistaw naslu għal dak il-għan dak dik il-mira? Jena naqbel ma' sur pallone, jena naħseb li l-aħjar maniera biex navanza u għal ndaħlu iżjed eh, armonizzazzjoni fiskali. Naf li il-kollega tagħna Eva ma taqbilx, ma jfessiex mhux ħataqbel għax tatna l-ewda biex ikun nistgħu nimxu f'din it-triq. Kif qal il-rapporter hija idea tajba li eh, natu spinta ġdida għal finanzjar tal-SMEs u hekk għandna bżonn noffru soluzzjonijiet ġodda biex jaċċedu għal swieq tal-kapital. Punt importanti għandu x'jaqsam ma' sekuritazzazzjoni il-proċess ta' konsolidament meta niġu għal banek. Għet javanza b'eċezzjoni ta' s-sorsor ta' pajiz il-banek għet ikomplu jamlu xol taħħom ah, dak li nixaqsam finanzjaru biex meta jipprovdu l-investimenti ma' nanna n attenti. Dan il-rapport mandux tkun opportunita għalina biex nisfidaw il-progress tisal mill-2009 meta niġu għal regolamenti tal-banek. Le, Jena, għet jiddispieċini li għanna eh, solvenza t-nej. Sur Karas li xol verament siv dak il-lat. ħafna huma dawk l-ekonomisti li jibżaw li s-sekurizzazzjoni hija forma biex ċerta nies jevitaw ir-regoli ta' Basel tita' u jevitaw nasab li għanna nuqodu attenti għaw. Infakru <clears throat> eh, li l-fat li sekuritizzazzjoni kienet eh, l-element ewlini tal-krizi fl-Stati Uniti u fl-Europa. Eh, u għal-forma li għet jiġu ċirkolati l-assi tossiċi fil-suq U para rizulta da eh, li kunem ħafna mm, problemi fil-banek u koll. Naħseb l-idea li Wolf offra u li kunem uh, eh, sekurizzazzjoni ta' kwalità olja u għanna bżon namlu uh, eh, evaluazzjoni ta' impatt u l-kommissjoni għandet tagħmel dan ukoll biex tiżgura u tajdinna x'inhi l-sekuritizzazzjoni ta' kwalità olja. Naseblu għal darba ta' maħħadin għanna bżon dettali, għanna bżon natu zess sustanza fil-prattika dan il-konċert. Umbat għanna standards u normi dwar investiment responsabli din ħaġa tkun ħaġa interessanti dwar CSR, u dwar prattiċi tajba l-ambjent tal-kumpanniji dan u importanti u koll, mux ħallek mux kem nautorizzaw minn ma niflu għanna bżon nistabilixu kondizjoniet xirqa nappoġġa kwalunke emenda li favur favurat li għadni kem għad jena intent li għed għanna opportunità biex naħdmu forma intelligenti mar-rapporteru ma' shadows, grazzi. Now for the Greens. Uh, Għal-ħodor, basta ma jidix Kelma waħda, President. Biex niskuża li x-shadow tana fuq dar rapport għandu uh, uh, impenni horm ma jistax ikunaw u ħaj kuntatti l-rapporter direttament u ħanota tal-abbozz. Grazzi ħafna għall-ICR. naħseb li xaħtiħu li għet jirreprezenta xaħt li mux ijataw. Grazie ħafna, Signor President. Jena mux xedow eh, għalli sijarija għet eh, prepara emendi. Kwa nisma l nissur Klintz b'attenzjoni u nizzil ċerta kommenti in ġenerali nistanajt li il-rapportijaw huwa sot u raġonevoli. Din is-sala l-opinjoni tagħna forsi ma jaqblux dwar kif nistaw naslu għal tkabbir ekonomiku u li ma mezzi u li ma triq għanna nieħdu kif nistaw nistimulaw it-tkabbir ekonomiku Allora, evidentement, aħna ma naqbrux fuq dawn ċerta punti, allora, s lombaz mux jgħataw kapaxi nkun namlu dibattitu li kienem qabel. Xi żewġ kummenti biss jew tlieta xtaqt nagħmel jiena naqbel ma' Sur Klins fil-pożizzjoni li juha li li ambjent eh, regolatorju konsistenti huwa neċessarju. Il-kwistjoni għalija hija meta żon f'moħħok li aħna inna nitkellmu fuq il-qafas tar-regolatorju għal ħafna snin, il-mistoqsija tiegħi hija jekk forsi hemm wisq regolamenti. U dan eh, jagħmel is-sistema jenqas trasparenti, inqas Eh, nistaw nifmuwa. Forsi wisq regolamenti jista eh, razzan il-tkabbir. Dik huwa punt wieħed, issa t-tieni punt tiegħi huwa kumment li sar. Jiena nifhem it-talba għal ambjent fiskali stabbli. Jiena ovvjament id-noqta attenta, jiena eh, madana kollu persuna li dejjem naqbel li kun hemm kompetizzjoni ta' taxxa jiena noqgħod attent ħafna kieku mm, dak meta niġu mm, biex nitolbu koordinament ta' politika fiskali. Dak li qal Lambert ftit minuti l-kompetizzjoni għat-taxxa hija ħaġa li tiffunzjona u aħna għanna nippermettu li tkompli tiffunzjona u mhux nillimitawa. Xi ftit kummenti minnaħa tiegħi jiena mhux ix-xedow u bla dubju. U sin rapport sku bla dubju tikkopera forma koherenti. Grazzi. Uh, thank you. I'm now... Grazzi ħafna. Gwe. Issa, kellima oħra Jean Paul talab biex jitkellem. Grazie ħafna, Signora President. Xi żewġ punti ta' malaj. L-ewwel qabel kollu fuq l-analiżi naqbel ma' Wolf Klintz. Ma eh, f'ċerta aspetti naqbel iżjed ma li jamu Alfredu għadu għal għandu x'jaqsam fit-tassazzjoni. Għandek tħares lej l-armonizzazzjoni tal- bazi tal-valutazzjoni. U għandu jkun hemm ċerta armonizzazzjoni tar-rati biex ma jkun hemmx kompetizzjoni. Imma eh, eh, il-kwestjoni ta' sekuritizzazzjoni din għandha tkun ta' kwalità għolja. M'għandniex nħarsu biss lej subprimes, jekk tħares lej l-istatistika tara li iva kienem problemi gravi fl-Istati Uniti nħabba l-sekuritizzazzjoni u s-subprimes. Imma eh, imma f'Europa ma kienemx prodotti mill-Istati Uniti u ħna għanna nevitaw da tip ta' strument eh, għax inkella jkun diffiċli li nipprijanaw investiment fit-taw. Grazie ħafna. Nandu issa l-Onorevoli eh, Gal Pellets. Grazzi, President, jena naqbel mal-kommenti ta' Sur Klintz imma xi diversi punti jien nixtieq nagħmel referenza li jom. Issa dwar il-punt 5, per eżempju, huwa fatt li fl-Unjoni Ewropea huma l-banek li huma responsabbli għal finanzjar fit-tul normalment Madana mux nħabba li jem xi maniġġjar xi ġestjoni ħażina ma klandi jaqsam l-amministrazzjoni statali, evidentement. Investimenti għandu jkollhom ċerta livell ta' sigurtà u jkunu trasparenti li huwa importanti. Għanna narfu f'dan f'kull sens imma mitu nħarsu lej forum ġodda ta' investimenti jew fondi ġodda għanna nisqu fuq il-rwol li għandhom l-ħajnuna statali bħala ejjun ta' finanzjar. Jien ma naqbilx li l-istat l-istat neċessarjament huwa manager ħażin. Naqbel ukoll li hija idea tajba li jkun hemm banek ta' svilup reġjonali u nazjonali. Naħseb li għazmin fit-tul tkun ħaġa tajba li konna dan, specialment għal proġetti li jinvolvu zet minn pajis u jħed. Il-banek għal svilup reġjonali tkun ħaġa tajba. il program ta' kompetitivita tkun utli għal finanzjar tal-SMI, ma' u importanti kollu għet jinnota nota li l-standards tal-kontabilità fl-Europa kollha tkun ħaġa tajba biex jappoġġa il-sens ta' responsabilità u trasparenza. Issa dwar l-aħħar punt meta wieħed jagħmel referenza l-armonizzazzjoni tat-taxxi jew u uh, relief tal tat-taxxa armonizzazzjoni ta' taxxi fi żmien qasir ma tkunx ħaġa tajba għal eh, investimenti fl-infrastrutturi. Naħseb li nistgħu nitkellmu dwar armonizzazzjoni li żjed eh, ta' taxxi. Mbagħad forsi fil-żmien fit-tul eh, l-armonizzazzjoni tkun ħaġa tajba, ma għalis istanna nifokaw fuq koordinazzjoni. Grazzi. Hemm xi ħadd li jixtaq jitkellem le? Wolf? tixtieq tajt xi ħaġa oħra. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kummenti l-membri għal-kummenti u nixtieq nistenna bil-ħelqa l kummenti mill-shadows li ġew mux taqt nagħmel kumment il-kollega tana Streċek, meta nitkellem dwar situazzjoni fiskali stabbli. Ma nfissirx armonizzazzjoni. Kull ma qed ngħid huwa sistema ta' taxxi ta' tassazzjoni ma titbiddilx minn sena l-oħra. Ħanna eżempju, ħanna l-eżempju. L-ikba kumpanija ta' assigurazzjoni Ġermaniża Allianz deċidiet tagħmel investiment fit-tul fin-Norveġja għax il-bażi ta' dan il-figra u hija eh, kien jidher li huwa investiment tajjeb. Sentej wara is-sitwazzjoni tat tassazzjoni bidlet b'ċerta mod maniera li li dak li kienu qed għalaw mill-proġett kien nizel għan nofs. Jienek li għandi f'moħħi meta nagħmel nagħmel referenza għal sitwazzjoni stabbli fi dak li xaqsam u it-tassazzjoni. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Nħares li l-lista l-emendi sa' 3 ta' fuq sinar, un bat nitkelmu dwar dan fuq id dissa ta' jannar biex nipruvaw nivvotaw fit-22 ta' jannar u eh, unuħdu għal plenarja eh, ta' 2 ta' frar. Aħna din naqra qabel, t-narċu eh, xiftit, għarra ħaniħdu u ħana niqfu għal ħames minuti biex niċċekjaw li kull minn suppost ikun hawnhekk ikun hawnhekk u narġgħu nibdew mill-ġdid minn hawn ħames minuti oħra grazzi. Dak l-għandu xjaqsam il-partiċipazzjoni finanzjari tal-impiegati fir-rekavati tal-kumpaniji. Grazzi. Okay. Ah, the rapporteur. Ah, yeah, he's there. He's walking back Just to his checking place. we've got everybody. Et niċċekkja li għanna l-kulħat postu, jew għalmenu kważi kulħat. So, thank you for that. Grazie għafna. Naddu issa l-punt numru 6. Nuwa rapport mill-Fabrizio Bertot Eh, u konsiderazzjoni tal-emendi, naddi il-kelma l-rapporter. Ok, grazie Presidente, dicevo... Grazie President, kif kontet nejt, jena ħdemt għat-fassil ta' dan il-rapport li stajt nispiega f'dan il-komitat ftit ġemat ilu u irċevejt madwar 28 emenda. Ikolli ngħid kważi emenda l-kull sentenza tar-rapport tiegħi. Ħdimna flimkien ma' Shadow Rapporters kif ukoll mal-konsulenti tal-gruppi l-oħrajn sabiex bekk kemm jista' jkun possibbli innaqsu n-numru tal-emenda u nkunu nistgħu ndaħluhom fiħdan emendi ta' kompromess. Il-rapport tfassal fil-rigward il-possibilità tal-kumpaniji u tal-impjegati biex dawn jitqisu bħala finanzjaturi huma stess tal-istess imprizi tagħhom. Ġifieri dan huwa suġġett importanti ħafna partikolari għaliex il-qasam fejn aħna kellna niffukaw fuq u kellu xi referenzi għal politiki tat-taxxa u bħalma nafu fil-qasam tat-taxxa il-Parlament mandux kompetenzi u għalhekk aħna li metajna ruħna li natu xi pariri ġeneriċi ħafna manke meta naqraw il-test tal-kollega fil-Kumitat tal-Impigi anki t-test tagħhom kien pjuttost ġeneriku. Fil-rigward l-emendi mbagħad nisimgħu direttament mill dawk li huma preżenti hawnhekk fis-sala Mit-28 emenda nħoss li l-maġġoranza kbira tagħhom kollha nistgħu naċċettawhom għaliex nistgħu nqisuhom bħala emendi li jtejbu it-test u jimxu fl-istess direzzjoni xorta waħda. Naħadna aħna. Barra minn hekk waslu li wkoll l-opinjonijiet marbuta ma l-emendi ta' kompromess u tnej fuq tlieta aċċettaw il-punti ta' dawk li rridu jgħajmu l-emendi. Fada l-punt wieħed li għadna ma solvejniex u naħseb id-dibattitu ħajfoka fuq dan marbut ma l-ekkim sejjaħ emenda B. Jiġifieri l-emenda li permezz tagħha ridna namlu riflessjoni fuq il possibilta ta' dawk l-impjegati li minħabba raġunijiet ekonomiċi ġew Inna is-sens mill kumpaniji ġifiri m'għandhomx impik u tilfu l-impik tagħhom minħabba l-kriżi ekonomika u fl-istati tagħhom qed igawdu minn sussidji jew inkella minn eh, benefiċċji tal-eda jew tal-għallajxin tagħhom jiena ħassejt li stajt introduċi l-possibilità li fuq għażla tagħhom u maftejim tal-istess kumpanija li kienet tittimpjegom, ġifiri kollom id-disponibilta siħa, iż-żewġ partijiet, aħna ridna minna ħatana nipermettu l-impiegati li jerġaw jatu direzzjoni għal dak li kienet jirċivu mill-istati membri bħala benefiċċji jivvestu dan fil-kumpaniji tagħhom biex bekk jerġa' jkollhom impik fil-kumpanija fejn kienu qed jaħdmu. B'dan il-mod stajna ndaħlu l-dawn l-impiegati fl-ambitu ekonomiku r-rizorsi li xorta waħda l-istati membri kienet jonfqu u fl-istess ħin nagħtu dinjeta lil ħaddiem li bekk xorta kien ikun jista' jżomm l-impik tiegħu fl-istess kumpanija fejn kienet qed jaħdem. Għalhekk nistieden ta' bilħaq lil daw kollha li ma jaqblux ma' din l-emenda ta' kompromess biex jirreflettu ftit ieħor għaliex nistgħu nqisu li dan huwa qasam soċjali. Ma naħsibx li hemm xejn aktar soċjali minn hekk milli dak li jkun jagħmel ħiltu biex ikun jista' jżomm l-impjik tiegħu stess permezz ta' dawn il-fondi. U nħoss li m'hemm xejn aktar liberali minn hekk li terġa tuża riżorsi pubbliċi li xorta waħda ser jintefqu u dawn ikunu jistgħu jintużaw sabiex bekk ikunu jistgħu jintużaw qasam f'qafas produttiv, ċiklu produttiv, kumpaniji privati li fl-aħħar mill-aħħar ħajwaslu għal tkattir ta' rikavat tal-kumpaniji. Grazzi. Thank very much. Uh, grazzi ħafna. Issa fisem l-SND għanna l-Monika Kleva Kekux. Grazzi, President. l grazie grazzi ħafna l-rapporter, l rapport li fassal u anke grazzi għal proposti ta' emendi ta' kompromess. Naħseb li għanna test tajjeb qoddimna, wieħed li korrispondi ma' xejriet pożittivi lejn sem finanzjarju pożittiv li qed naraw bħala skemi f'numru ta' stati membri. Inħoss li dan is-suġġett speċjalment fi żminijiet fejn aħna tippruvaw niġġieldu l-eruq l-konsegwenzi tal-kriżi għandu jiġi indirizzat fuq livell Ewropew. U għalhekk qafas finanzjarju bażiku Ewropew li jista' jgħin biex nirfinaw l-linji gwida għal dawn it-tip ta' skemi għandu jiġi appoġġjat. Nħoss li għandna bżonn pjattaforma permezz tagħha ikun hemm rikonoxximent reċiproku ta' l-iskemi ta' sieda ta' l-impjegati dwar l-Ewropa biex bekk dan ikun disponibbli u nħoss li l-Ewropa għandha taqdir wol akbar f'dan. Naqbel ukoll li l-passi kollha proposti għandhom ikunu fokati fuq viżjoni fit-tul sostenibilità fil-involviment u anki jisegwu l-prinċipju tal-ugwaljanza tal-ħaddima kollha kif ukoll id-diligenza dovuta. Fir rigward il-politika fiskali li semmit qabel u r-rabta tagħha mal-politiki tal-pagi u l-politiki fiskali għal dawn l-iskemi ta' partecipazzjoni finanzjarja għad fadlinna lok ta' manuvra imma fl-istess ħin fadlinna x'naqfu bħala xogħol. U għalhekk inħeġġeġ, nipprova nħedġeċ il-Kummissjoni biex tħares lejn dan il-qasam, tiġbor xi eżempi anke tal-aqwa prassi u tistabilixxi xi xorta ta' prinċipju Ewropew bażiku li jkun jista' jmexxi dawn ir-relazzjonijiet. Fl-aħħar, bla dubju jiena naqbel li rridu noqogħdu attenti aktar għal kwistjoni tat-taxxa u innaqsu speċjalment il-problema ta' tassazzjoni potenzjali doppja, imma fl-istess ħin irridu nsibu approċċ Ewropew biex l-awtoritajiet nazzjonali nejnuhom fl-implementazzjoni u d-disin ta' levers tat taxxi u l-benefiċċji tat taxxi f'dawn l-iskemi. Forsi nista' nressaq kumment qasir fuq l-emenda ta' kompromess B li semma rapporter Jiena nħoss li huwa eh, punt importanti ħafna, idea interessanti, iżda għandna problemi konkreti dwar kif ħan implementawa din l-idea u għalhekk nitlob lil kollegi l-oħra fil-kumitati oħrajn speċjalment tal impigi biex joħorġu b'xi suġġerimenti minnaħa tagħhom. U għalhekk nixtieqek it-tieni ftit aktar ħin biex naħseb realment kif ħajitwetqu dawn l-affarijiet, jekk forsi xi ħaġa li l-grupp tal-SND jista' jappoġġa wkoll. Grazzi, dak kollox minn ħati. Thank you uh, for Grazzi. Philippe de Backer is not here. Fisem l-għalde Philippe de Bakker, mux jgħata, xaħat tiħor jitkellem, ovvjament le. Għal-ħodor? Filip? Titkellem jek jozbok? Malajr. Yeah, we're, we're, we're, we're a little ahead of ourselves. Oh, yes. Għadin ftit il-qoddim fuq l-agenda. Għadġenna. Jek joġbok, ħaffef daqxej. t lest? Fidejk. We, we, we know already more or less what it's, uh, what it's about. Bimet we hortafu fuq xiex għan itkellem le? Mela, nirringrazzjaw il-rapporter l net tax-xogħol li wettaq, anke diskussjonijiet li taw il-frott, diskussjonijiet li diġa kenna, u naħseb li diġa żammejna mal istess prinċipi. Iġifiri dawn il-kumpaniji rritu ikollhom stimoli biex zommun dawn l-impjegati fih dan il-kumpaniji tagħhom imman anke biex ikun hemm motivazzjoni permezz ta' skemi ta' parteċipazzjoni finanzjarji, skemi li huma eżistenti anke bħal ħafna kumpaniji bħala għażla fakultattivament iżda naħseb li dak li jkun għandu jkun l-possibilità li jkollu dawn it-tip ta' inċentivi u jara kif ħajsawwarhom. Fuq il-kompromessi mal-armalajr fuq il-kompromess A, naħseb li nista' naqbel mal-qofol ta' test iżda naħseb li aħna tippruvaw ngħidu l-istess ħaġa darbtejt l darbiet u għalhekk forsi nitlob li nerġgħu nirrevedu daqsxejn il-lingwaġġ mingħajr ma nbiddu xejn fit-tifsira ma nżommu s-sentenza li huwa ripetut fil-bidu u fit-tmim tal-paragrafu innaħħuhom bad. Dek forsi s-suġġerimenti għaj biex xi xiftit il lingwaġġ Fuq il-kompromess ċen nisaw napoġġaw dan ukoll, nħossu li huwa kompromess ċar ħafna stqarrija ta' fatti, bil-kompromess bejn naħseb li għanna kwistjoni hawnhekk għaliex naqbel ovvjament li jekk l-impjegati jkunu mġela jitilqom il-kumpanija l-lura jistaw investu meġżid fil-kumpanija tagħhom. Imma dan m'għandux jiġindirizzat b'mod differenti minn kwalinkwa tip ta' azzjonista ieħor, m'għandhomx l-possibilità li jkunu bħala azzjonisti hawnhekk u għalhekk Naħseb li il-punti li għamilta hawnhekk ma tantx iżidu valur miżjud m'hemm xejn li xekkel l-impjegati li jkunu azzjonisti jekk iridu u għalhekk il-punt tal-kompromess B hija xi ħaġa diffiċli naċċettaw. Dawn huma l-punti minn ħatana dwar x'naħsbu fuq it-test issa. Grazzi tal-li eh, tkellem, skużani tal-li battek fuq siq waħda imma konna ftit qabel fuq l-aġenda. Xi ieħor mill-ICR issa jitkellem fuq dan il-punt? Sajid Kamal mhux qiegħed hawn, xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Ħanispiċċa qabel nibdew b'dan il-punt u x'hekk Tajab u jissa, M'hemmx kelli oħra, mela ndur lura l-rapporter Fabrizio. Jek Merito la posizione Fir rigward il-pożizzjoni tal-Alde rċevejt komunikazzjoni dwar il-kompromess B fejn fir rigward vot maqsum ikunu lesti jivvotaw favur. Ekk għandi fil-komunikazzjoni, ġifiri minna ħatijaj il-possibilta li namlu votazzjoni maqsuma għal dan il-kompromess, edem, mandiġ problema. U għalek minn dak li għandi d-dimi l-pożizzjoni tal-Alde kienet li huma lesti jaċċettaw anki kompromess bih skont il-komunikazzjoni li għaddi. I'm, I'm more than glad to respond. Nistan wieġeb, forsi komunikazzjoni ħażina, imma l-idea wara kompromess B fejn dak li jkun jitkeċċa per eżempju jista' jinvesti mill żid il-flus fil-kumpanija imma m'hemmx obbligu l-kumpanija terġa' tirrekluta lil dan l-impjegat għax din hija kwistjoni tal- maniġjar tal-kumpanija, investigazzjoni fuq il pulizija tal-kumpanija u kellha toqgħod isek pulizija fuq il-kumpanija. Jekk tiġbor da kollu flimkien, nistgħu ngħidu li l-azzjonisti kollha ħejġu impjegati minn ġdid, imma forsi dawk l-impjegati li E, tkeċċaw jistaw per eżempju jihdu sem ta' maġġoranza fil-kumpanija u jistaw jagħmlu li jridu mbagħad għax ikollhom il-maġġoranza tal-isma fil-kumpanija. Le, aħna ma naqblux għax l-idea waraja hija daqsxejn stramba. Hija idea li diffiċli aħna nistgħu nappoġġawha u għalhekk naħseb li soluzzjoni ta' votazzjoni separata jew votazzjoni maqsuma ma se tibdel xejn. Ħadd mod ixekkel il-kumpanija mill-li jerġaw jimpiegaw l impiegat li keċċaw, u għalek ma naħsibx li dan il-kompromess bewa tajjeb. Il-President, rapporter, tixtiq twieġeb, un bat il-Kommissjoni tixtiq t-intervjeni u kol għalonna. Nifiri għanna ħafna ħin, u għallura nista' nilqa il talbit kollha għal-mikrofonu. Għalix il-rapporter għal-punt li jmiss għadu maġiex, ġifiri nistaw nimlaw il-ħin bejnietna, tajt il-President. No, beh, <laughs> adesso no. Non che si debba necessariamente impiegare il tempo. Memx għalfejn għodu nimlaw il-ħin, jgħajt il-rapporter, bil-fors, imma mill-li fimt minn dak li qalu l-għalde, jiena rċevejt opinjoni bil-miktub fej kienem proposta għal vot maqsum ta' sentenza tal-kompromess B. U minnaħatijaj Din il-votazzjoni maqsuma stajna namluha, possibbli għalija. Ġifieri kien hemm din it-talba biex ikun hemm votazzjoni separata fuq żewġ partijiet tat-test tiegħi. min tiegħi nistgħu nimxu hekk jekk tridu. Iżda mbagħad fuq teorija fejn irid ikun hemm trattament indaqs ta' min jiffinanzja il-kumpanija indipendentement mill-fatt li jistaw jerġu jiġu impiegati, jekk ikunu impiegati, imkeċija minn din il-kumpanija kienet xi ħaġa marbuta fuq kollox mal-mument ta' kriżi li għaddejjen minnu. U fuq il-fatt illi fuq is-suġġett tal-qatt xorta waħda l-istati membri qegħdin jinvestu ħafna flus. U għalhekk ma kienx investiment privat, esklusiv, imma investiment li kienet jipprova juża fondi li xorta waħda ma pubbliċi għax huma rizorsi li l-istati membri qegħdin jallokaw għal dak l-impjegat individwali bħala benefiċċji, bħala għajnuna, bħala solidarjetà skont l speċifiċitajiet ta' kull stat membru. U għalhekk intenni il-punt tiegħi għaliex jien ma li jkun hemm differenzazzjoni bejn impjegati imma nippruvaw nużaw xorta waħda risorsi li huma differenzjati xorta waħda minn qabel minn ħata l-istat għaliex il-flejjes mhux qed jirċevuhom ħaddieħor qed jirċevuhom dawk stess li huma qiegħda għalhekk jisejħu benefiċċji tal-qiegħda u għalhekk dawn ir-riżorsi pubbliċi nistgħu nużawhom għal finanzjament ta' attività privata permezz tar-rapport tiegħi. Ġifieri mhix distinzjoni li tagħmlu aħna, imma hija distinzjoni li qiegħda hemm. U fidejn l-istat, l-status soċjali ta' kull stat membru li applika. Minn dak li qalu l-grupp tal-SND jiena naqbel. Bla dubju, xorta waħda nistgħu nagħmlu xi ħsieb minn issa saħda naraw jekk nistgħu x'insibu xi bil għaliex naħseb li xorta waħda l-elementi komuni ta' dan id-dokument fimnijom huwa dokument li jimxi lejn approċċ iktar Ewropew imma jimxi wkoll biex naraw eżattament x'inhuma l-opportunitajiet qudiemna ta' finanzjament għall-imprizi u x'inhuma l-opportunitajiet għall-impjegati biex bekk ikollhom sem aktar strutturat mal-istess kumpanija tagħhom. Naħseb li ħtimna ħafna fuq dawk l-elementi li kienu jaqduna u għabbażi ta' dan ikolli ngħid illi għanna u koll il-numri għalix jekk minn 28 emenda ma jġux aċċettati żewġ emendi biss, dawn għalix kienu għedin ipruvaw ħassru kontenut sħiħ ta' paragrafu sħiħ. U għalek dan juri li jem e, eh, bil għal kompetenzi tagħna li nistgħu ngħaddu lill-Kummissjoni biex bekk inkunu nistgħu nimxu l-qoddim u hawn naqbel mal-kollega tal-SND għaliex fadal ħafna xogħol x'tagħmel Il-Kummissjoni hemm ħafna xogħol wara suġġett tant ikkomplikat dan għaliex hija sitwazzjoni differenti li tvarja minn kull stat membru fl-Unjoni Ewropea. Thank you very much. We're getting... Il-President, grazzi. Mux għed nimxu fordni għawn, imma nista naddilkom mikrofonu l ewwel il-Kommissjoni, mbagħad il-rapporter, mbagħad min jixtieq jitkellem, għatfadlinna 25 minuta xorta waħda qabel ma jasal il-rapporter tal-punt li jmiss, u bekk għal darba nista' kun ġenerus mal-ħin li għalikom u nagħden mikrofonu għal kem tridu l-Kummissjoni. Grazzi President, Musa noqot noqgħod nidħol fid-dettall ta' diskussjoni imma fuq livello li nixtieq nisħaq fuq l-interess tal-attivitajiet tal-Kummissjoni f'dan il-qasam. Żewġ punti osra. L-ewwel nett, l-sieda tal-impjegati eh, bisma minnaħat tagħhom kienet imdaħla fil- governanza tal-kumpaniji fil-liġi komunitarja li ġiet ippubblikata sena ilu. Sħaqna rilevanza ekonomika ta' parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati u skemi bħal dawn brabta mal-tisħiħ ta' trasparenza u il-kwalità tal-governanza korporattiva tal-kumpaniji li il dawn is-tip ta' skemi, skemi ta' parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati. Kien hemm ħafna studji imperiċi li eh, sabu sejbiet għat apposta li jtejbu il-produttività u l-kompetittività minnaħa tal-kumpaniji u anki jżidu l-motivazzjoni u żamma tal-istess impjegati minnaħa l-oħra. Ġifiri din hija għodda li għandha impatt pożittiv dirett fuq it-kabbir, kompetittività u l-impjegati. U barra minn hekk hemm rabtiet ċara mal-finanzjamenti fit-tul tal-kumpaniji imma anke tal-ekonomija It-tieni punt taħt il-proġett pilota tal-Parlament Ewropew fuq il-promozzjoni tal-sida u sem tal-impjegati fil-kumpaniji nafu li l-Kummissjoni ser tevalwa il-skemi ta' parteċipazzjoni finanzjarja tal-impiegati u anke l-oqsa regolatorja madwar l-Unjoni Ewropea u dan jinkludi wkoll ir-raġunijiet għala hemm diverġenzi fl-approċċi bejn l-Istati membri u anke l-problemi bl-implementazzjoni transkonfinali tal-parteċipazzjoni finanzjera tal-impjegati u dawn it-tip ta' skemi. Għan formulaw u kollu n-deskrivu possibilment azzjonijiet regolatorji u mux regolatorji li jistaw jiġu proposti jew imwet biex nipromovu dawn it-tip ta' skemi. U anke fil-rigward is-sida eh, bisħma ta' dawn l-impjegati fil-kumpaniji. Nistaw konna tisjeħ ta' trasparenza per eżempju fl-aqwa prassi il-loqsa regolatorji u anki il-pis tat-taxxa effettiv. Ir-riżultati ta' dawn il-proġetti pilota u l-aqwa prassi mill-pajjiżi differenti ħaj jiġu diskussi u maqsuma f'konferenza f'jannar nar 30 ta' jannar hawnhekk f'Brussell u l-Kummissarju Barnier ħaj jaħtaf din l-opportunità biex jagħti diskors ewlieni u jisħaq l-appoġġ tiegħu għal dawn it-tip ta' skemi. Grazzi ħafna. Thank you. Anybody else wish? Grazzi ħafna u xi ħadd ieħor jixtieq jitkellem? Jerġa'? Il-rapportera ti konsulta. Tixtieq terġa' titkellem? Fabrizio? Iva? Nixtieq nitkellem fuq dettal sempliċi. Nirringrazzja ovvjament il-Kummissjoni u naqbel ma dak kollu l-intqal iżda għandi punta dettal fir rigward traduzzjoni għaliex fit-test bit-Taljan it-titlu ta' dan ir-rapport jitkellem dwar parteċipazzjoni finanzjarja tal-impjegati fir-rikavat tal-kumpaniji. Ġifieri utili bit-Taljan u bl-Ingliż dan ikun profit. Imma aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar l-attività tal-kumpanija, ġifieri fil-traduzzjoni ma li xaħat mill-Italja jaħseb li dan huwa tqassim tar-rikavat tal-kumpaniji, din hija konsegwenza ta' dan, imma t-titlu fuq hekk jixtieq titkellem fuq ir-rikavat u mhux it-qassim tal-profitt. Okay, anybody else? Tajab wisq? Le? Ma wħat jixtieq jitkellem? Għalu li Andrea Schwab ħajasal 10 minuti tard mill-ħin indikattiv Dan ifisser li għandna 20 minuta qabel jasal u memxejn aktar nista' nagħmel dawn 20 minuta u għalhekk nistaponi li nerġgħu nieħdu waqfa qasira għal kwarta imbagħad nittamaw nistgħu nerġgħu nibdew ftit wara dan. Grazzi.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 Okay, everybody, we've captured our rapporteur, um, who's uh, had some travel problems, so I gather. Kompli il-President. Kenna ftit problemi, mux ħazin, min li jatnifem, immessa naddu minnu fieħ għal-punt seba fuq l-agenda fuq il-danni tal-liġi tal-kumpanija, dispozizjoni tal-Istati membri u l-Unjoni Ewropea. Andrea Zwab huwa rapporter għal din l-opinjoni. U naddilek il-mikrofonu, Andreas. Grazzi, Signora President, eżis kollegi. Kuntent li l-lum għanna din l-opportunità li konna l-ewwel skambju ta' femijiet fuq l-emendi differenti li għanna. Ġimma li għaddit, intqajna ma' Shadow Reporters darba, kena taħdidiet interessanti kif ukoll importanti u stabilejna il-qofol ġenerali id-direzzjoni li rridna nieħdu b'dan ir-rapport. Kont kuntent li qbilna illi l-implementazzjoni pubblika tal-liġi Ewropea tal-kartell naqblu dwara. Kif ukoll id-direttiva ta' l-informazzjoni hija biss eċċezzjoni. Ħantikom ftit sfond ta' ġġara. Flejna l-emendi malajr malajr u maħsibniex li seta' jkun possibbli li niksbu kompromessi kullimkien u sintu Intveld kella l-idea li nerġaw nitkellmu mal-Kommissjoni din il-ġimgħa. Mod partikolari biex nħarsu lejn il-mistoqsija dwar kif u kemm huwa importanti il-programm ta' eh, l-axkezza kemm huwa importanti għal din il-liġi Ewropea tal-kartels. Nixtieq intikom stampa ġenerali anke Sinjura President dwar fejn insabu f'dan id-dokument, anke fuq livell legali. Tafu li bejn dan il-Kumitat u l-Kumitat tal-Affarijiet Legali, il-Kumitat Ġuri, hemm ftit differenza tal-opinjoni ta' min għandu jkun il-Kumitat mexxej għal tipi differenti ta' elementi. Kuntent li wara xarejn, Sinjura President, irnexxilek tikseb bil. L-affarijiet, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali ser ikollu kompetenza esklusiva fuq l-artiklu 5, 10, 17 u 18 u fuq dawn l-artikoli u fuq artikoli oħrajn, anke l-artikolu 4, dan il-Kumitat, il-Kumitat tagħna ħajkun kompetenti 6, 9, 19 sa 22. U anke fl-artikolu 4. L-oqsma l-oħra ser ikunu oqsma konġunti bejn iż-żewġ komitati. Ġifiri nittama li konna kooperazzjoni tajba anke ma' Sinjura Rabkaj li hija rapporter ewlenija tal komitat Ġuri tkellimna bosta drabi ma ma nafux eżattament meta jkun lest la bozz tar-rapport u għalhekk ikonna nistennew għal dan l-abbozz. Imbagħad nistennew anke għal votazzjoni fuqu. Dan ifisser li x-xogħol ta' dan il-kumitat tagħna jkollu jiġi adegwat għax-xogħol tal-kumitat ġuri. Imma l-qofol tax-xogħol tagħna ser wassan nambo tal-vot tal-21 ta' Jannar u jekk is-segretarjat jaħdem għatih daqs kemm nixtiequ aħna nkunu nistgħu nivvotaw u fis-27 ta' jannar. Fil-Kunsil, Sinjura President, taf li hemm diskussjoni fuq ir-rapport ta' servizzi legali, jekk il-Kunsil la bażi tal-artiklu 103 waħdu għandu jkun kompetenti u biss dan ir-rigward. Il-parir tal-Kummissjoni bbażat fuq żewġ bażijiet legali. Ovvjament il-Kunsill għandu bżonn unanimità jekk irid ikun hemm bidla tal-bażi legali, hemm xi dubji dwar il-bidla stess tal-bażi legali u għalhekk ħanżommu mal-proċedura li nimxu biha s-soltu. Dan huwa espress f'numru ta' emendi li għamilt anki jiena stess u hemm żewġ każijiet partikolari tal-ECJ fuq Donner Amkimi u anki Kleiderung dwar is-segretezza ta' dokumenti li l-Kummissjoni kollha flimkien ma' programmi ewlenin ta' xhieda. Dawn m'għandhomx eh, ma jkunux pubbliċi għal pubbliku ġenerali jekk ma jkunx hemm ċaħda partikolari dwar dan id-dokument. Il-protezzjoni tal-xhieda ewlenin hija diskussjoni li għaddejja għal xi snin issa. U għalhekk importanti li l-konsumaturi jkunu jafu fejn jinsabu għaliex inkella ħafna kartels ma jkunux zvelati mingħajr din id-deċiżjoni. Anki l-azzjonijiet eh, kollettivi huma importanti u l-każijiet importanti ġew bbażati propja fuq ix-xhieda ta' dawn ix-xhieda ewlenin. Għalhekk irid ikollna dawn it-tip ta' programmi biex bekk fil-futur biżejjed kumpaniji jkunu jistgħu jużaw dan il-programm u il-kartels fejn kienu involuti huma jew min ħaddimhom ikunu jistgħu jiġu notifikati lill-Kummissjoni. Dan ma jfissirx li jkunu jridu jipprovdu kumpens jew rimedji l-impjegati tagħhom ġifieri ħalsu għad-danni li jkunu kawżaw, imma għandu jkun possibbli għal kummissjoni biex ma timponix sanzjoni fuq min ikun qed jagħmel l-ewwel ċertifikazzjoni. Dan punt importanti. Naħseb li dak biżejjed minnaħa tiegħi bħala bidu u nħares il-qoddim biex nisma' mingħand il-kollegi tal-gruppi l-oħrajn x'għandhom xi jgħidu dwar l-emendi tagħhom u fl-aħħar imbagħad nikkummenta fuq il-kummenti li għamlu ma stess. Grazzi. Grazzi se ngħaddu għax-shadows tal-SND SND l-ewwel Antolin. Jenta quiero ħafna Nixtieq nirringrazzja Sur Xwab għall-intervenzjoni tagħha u l-opportunità li kelli l-ġimgħa li għaddiet eh, u f'okkażjoni oħra fejn kena skambju fuq dan id-dossier. U aħna komplu nagħmlu dan għax il-kalendarju huwa pjuttost eh, rib f'jannar, allora għandna bżonn naħdmu ħafna issa. Fuq il-bażi legali, jina nfakkar li meta tkellimna dwar is-suġġett kienet ħadha ċara li li eh, taffettwa l-kompetizzjoni imma naħabba li kella u kol xtaqsam Madrid eh, jkun hemm supervizjoni legali sotanis f'kwalunkwe ħaġa li jaffettwa l-żvilupp ta' drittijiet fundamentali hemm bżonn ikun hemm liġi eh, ma ovvjament intervjeni parlament għal liġi. Jona jippermetti li jkunem intervenzjoni minna tal-parlament li tkun adekwata u għed ikun jistaj rispetti dawlanijiet. Il-qsim ta' responsabiltajiet eh, sar hemm zewċ eh, emendi li huma uh, kompetenza tal komitat Ġuridiku. Jien nixtieq ngħid essenzjalment li din l-inizjattiva huwa eh, pilastru eh, fil-fundamentali meta eh, kien hemm Eh, tal-kummissarju niftakar l-rappresentant tal-IPP kif ukoll tas-soċjalisti kif ukoll il-rappresentanti l-oħħal priorità kienet li jkunu jista' jkollhom inizjattiva leġislattiva f'dan il-kamp ta' xaqsam eh, l azzjonijiet kollettivi. li mhix inizjattiva li tagħmel referenza għall azzjonijiet kollettiva, iżda il-fatt li l-Kommissjon, il-Kumitat Ġuridiku eh, għandu dar wol importanti ħatkun konsistenti. Jiena fl-opinjoni tiegħi l-emendi tiegħi eh, huma ta' natura teknika f'ċerta każi biex wieħed ikun jista' jasal ftehim eh, taħbib fis-sens li ċerta każijiet eh, ikun hemm ħlasijiet jew forsi każijiet oħra jkun hemm metodi oħra biex wieħed jagħti sodisfazzjon fil-ġejjini. Jiena approvajt għal din ir-raġuni li jkun teżisti din il-possibilità. It-tieni ħaġa huwa wieħed ikun jista' jagħti garanzija ta' possibiltajiet ta' azzjonijiet minnaħa ta' rappresentanti ta' wieħed jew iżjed persuni li jkunu vittmi ta' dan id-dannu għal ħafna raġunijiet, raġunijiet ekonomiċi, raġunijiet ta' sigurtà ġuridika biex wieħed jeviti jevita li kunem soluzzjoni huma kontradittori, għalek naħseb li da mux jiddependi fuq il-volontà tal-membri mandu kollu wieħed juża rappresentanti u persuna jotnej li dinja għanda tkun parte mill-prinċipju ta' inizjattiva bħal di. Jena nħossu nkoll li għanna nħarsu il-programmi ta', ta, ta, ta klemenza Pinsibu mm, ekwilibru bejn ħarsin tal programma fl-istess ħin natu dritt ta' diviża lill-vittmi li għandhom ikollhom aċċess għall-informazzjoni li huma għandhom bżonn biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom. Jiena naħseb għandna natu garanzija li jkun hemm kontroll ġudizzjarju nżomm il-programmi ta' klemenza u għanna ikonna flessibilta biex nid-distingu bej informazzjoni u dokument. Per eżempju, eh, xieda jew affarijiet oħra li għandhom importanti li kun minn informazzjoni, ma l-identità ta' xita mux necessarjament tkun importanti. Hemm parti ta' dokumenti koll l informazzjoni ta' u li ħafna u importanti li wieħed iżomma forsi riservata biex il-programm ta' klemenza jkun effettiv. Dan huma affarijiet dritt ta' kompetenzjoni li jkun hemm dannu forsi jista' jaffettwaw intraprizi u konsumaturi. Ħaġa tista' tmur minn eh, intrapriża li l-klijenti tagħha jew l dawk l-utenti aħħarin. Dak li għanna namlu għan nevitaw li forsi kunem eh, sistema fej kunem zewx livelli li tiġi mitlu bedan danni għanna nevitaw Eh, li u koll li dan li kunu ta' natura punittiva, ġifiri kunem relazzjoni adekwata bejn dawk li huma sanzjonijiet privati u dawk pubbliċi. Eh, dan jfisser li l-autoritajiet tal kompetizzjoni fil-bidu mhux qed jevalwaw id-danni privati kull ma qed jagħmlu jarsu lej l-aġir kontra l-kompetittività. Imma aħna għandna eh, niffavorixxu li jkun hemm Eh, soluzzjoni fej kun hemm kumpens adekwat l-klijenti, allora eh, dan tista' tkun taffi pjuttost eh, meta mbagħad niġu għall-azzjoni mill-istituzzjoni dwar kompetizzjoni, jiġifieri din possibilità li wieħed jista' jikkonsidera jkun hemm soluzzjoni kmini u kompens kmini. Aħna għandna wkoll nħarsu lej dawk li huma sanzjonijiet għall-grupp il-fatt li wieħed jistabbilixxi rekomendazzjonijiet azzjonijiet kollettivi li dan mhumiex vinkulanti f'bina snit ieħor inkella jista' jkun hemm azzjonijiet kollettivi eh, għal skont raġunijiet differenti ħafna minn stati membri differenti aħna ma nistgħux ma nistgħux b'xi mod ieħor Eh, nistabrixxu bażijiet għal diverġenza bejn l-istati għandna nippruvaw nipprostabrixxu ċerta prinċipji biex dawn it-tip ta' azzjoni kollettivi jiġu żviluppati sew għandhom jistabrixxu li eh, jistgħu jagħtu garanzija ta' azzjonijiet ta' opting in ta' azzjonijiet pubbliċi biex wieħed eh, iħares kontra danni mm, um, um, um, u nix taqqas ġa eh, eh, forsi l-vitmi jħossu li d-dannu mux daqsa kbir imma jek tot kollox jista tkun ta' ċerta importanza dak li għanna nistabilixu għal prinċipli fl-istati membri minna l-bżon li jihdu miżuri jina nħoss li din inizjattiva għanda eh, tikkontempla din il-possibilta aħna kena skambju ta' eh, impressjonijiet nispera nkun staw navanzaw fi xogħol ġejjin u għalhekk jiena nixtieq nuri s-sodisfazzjoni tiegħi għax-xogħol li għamilna u l-volontà ta' dialogu tar naħa ta' rapporter. Grazzi. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna. Issa fisem l-għalde Sofi Infeld. Grazzi President. L-ewwel nett nirringrazzja l-rapporter tal-li ħadem b'mod inklusiv bħal ma jagħmel is-soltu. Naqbel ma ħafna minn dak li ntqal mis-Sinjura Sanchez Presedo, Mis-Sur Sanchez Presedo u għalhekk mhux se nkopri dawk il-mistoqsijiet aktar, imma nixtieq nagħmel rimarki ftit iktar ġenerali jew inkella addizzjonali. Ħafna drabi jintqal l-importanti li jkun hemm proċess ġust li jkun hemm ġustizzja ma' dawk il-kumpaniji li jkunu involuti f'kartell. U naqbel ma' dan għaliex anke jorbot ma' drittijiet fundamentali. Iżda jekk naħarsu lejn il-proċedura tal-axkezza li tala għajnejk u d dawn l-affarijiet dan bħala prinċipju mhux proċess ġust għaliex dan ifisser li parti li tkun involuta faġir fimġiba ħażina ikolla vantaġġ għaliex jekk jiksbu kartell flok ħaddieħor ikollhom inċentivi finanzjari u jkunu assolti minn kwalinkwa tip ta' kastik legali. Ma nasibx li dan proċess ġust. U jiena nħoss li jisa l-Kummissjoni kważi awtomatikament japplikaw il-proċedura tal-axkezza bħala l-unika mod kif tkun tista' tindirizza l-kartels. Nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni għala ma jinvestux aktar f'metodi ta' investigazzjoni jew ta' stħarriġ ieħor flok din il-proċedura tal-axkezza, forsi jkun hemm mhux metodu wieħed, imma metodu jintuża biss bħala l-aħħar possibilità f'każ ta' emerġenza biss wara li tkun adottajt proċeduri oħrajn. Ma naħsibx li jkun violazzjoni ta' trattat li titlob għal proibizzjoni totali jew parzjali fuq divulgazzjonijiet, anzi dan kontra trattat għaliex it-trasparenza hija regola li nixtiequ nadottaw għaw ħattijħor li għandu ktar xjamil fuq il-telefon mill jider. Memx taħmel. Inkompli bil-diskors. Ma jistax ikun hemm proibizzjoni totali fuq id divulgazzjonijiet għaliex kontra it-trattati. U għalhekk kwalinkwa tip ta' proibizzjoni fuq divulgazzjonijiet għandha tiġi ġustifikata każ b'każ Jekk inħallsu dan inħallu dan fidejn imħalfin nazzjonali pereżempju, li nistgħu nikkunsidraw huwa li nipprovdu xi tip ta' konsulenza, imma dejjem tibqa' fidejn li mħalfin jiddeċiedu każ b'każ. Imbagħad ir-rapporter prova fl-emenda 158 għall-emenda tal-artiklu 6 prova jagħtina xi linji gwida kwistjoni diffiċli ħafna li bażikament dak li titkellem dwaru huwa il-possibilità li tagħmel inverżjoni tal-pista l-prova. Naħseb li hawnhekk fil-proposta qed ngħidu li l-ewwel titturi li sofrejt minn danni, imma dan tista' turih biss jekk ikollok aċċess għall-evidenza u jkollok aċċess l evidenza biss jekk tkun tista' turi li inti uh, sofrejt minn xi danni kellek xi danni. Ġifieri tan diffiċli ħafna li jkollok prassi li inti tressa il-ment qudiem il-qorti għaliex qatt ma ħajkollhom aċċess għall-evidenza li għandhom bżonn u għalhekk naħseb li hemm bżonn aktar dibattitu fuq dan u fl-aħħar mill-aħħar insibu soluzzjonijiet. Għaliex effettivament kważi jagħmilha impossibbli għal pereżempju l-partijiet żgħar li jisfaw vitma ta' kartelli kbar li resqu xi tip ta' każ għal talba jew kumpens tad-danni tagħhom. Xorta waħda nappoġġaw il-konċett ta' rimedju kollettiv f'dan ir-rigward u mbagħad naraw fil-laqgħa tal-shadows jekk nistawx insibu pożizzjoni aktar komuni fuq dan. Aħna ħan appoġġaw bisħieħ il-kunċett ta' rimedju kollettiv għaliex nħossu li dan ikun bilanċ tajjeb bejn infurzar pubbliku u privat l-infurzar pubbliku huwa importanti ħafna, huwa u lini, imma ma nistawx nwaslu infurzar privat u pubbliku li jkun kważi impossibbli biex twettqu. Fl-aħħar, biex nżid ma dak li qal is-Sur Sanchez Presedo fuq iċ-ċitazzjonijiet jew il-talbiet għal danni, ċitazzjoni miex kompens, hija kastik għal imġiba ħażina u tittiġi separata mid-danni jew pagamenti għad-danni, ovvjament irid ikunu raġonevoli. Imma biex nagħlaq nixtieq ngħid il dawk il-kumpaniji li jħossu li huma eh, trattati ħażin faċli soluzzjoni, titlux kartels, tevitaw ċitazzjonijiet, sanzjonijiet, penalitajiet, ecc. ecc. Ġifiri titlux prassi li nitmur kontra l-kompetittività. Nasab laqqa riċetta u xek. Thank you uh, for the Greens. Grazzi. Hemm li fissem il-ħodor, suppost kien se jitkellem bass imma mhux jataw. Iva, jgħid is-sur Beset, eh, mela, ħanitkellem jiena, nixtieq ngħid skuża l-kollega tiegħi li ma setax jattendi war nofsinhar se ngħid kelmtejn jiena minn floku fuq dan ir-rapport. Aħna pozittivi, għanna opinjoni pozittiva fuq il-rapport nishtiq nagħmel żewġ kummenti ġenerali. L-ewwel kumment għal-maġġoranza tal-vitmi tal-vitmi tal-ksura ta' regoli tal-kompetizzjoni. Mish mhux possibbli li inti dejjem timplementa ġittija kal-kumpens u mux dejjem u koll possibli li inti tiġudika l-impatt fuq l-imġiba fil-qasam tal-kompetazzjoni fuq is-suq dak kien il-punt ġenerali xtaqt nagħmel u t-tieni kumment tiegħi. Huwa kumment ukoll marbut ma' l-ewwel punt jekk il-kumpaniji mhux ħajindirizzaw l-ilmenti mill-konsumaturi Nuf ma forsi ħajasbu li għandhom kull dritt li jiksru dawn ir-regoli tal-kompetizzjoni. Il-kompromessi li tresqu mir-rapporter dawn il-kompromessi kellhom jindirizzaw dan it-ħassib. Ma ma nażbux li dawn l-emendi ħajamlu hekk. Aħna għanna bżonn li kollna metodu għal rimedju kollettiv Għax jekk le, ħajkun vera diffiċli naraw kif dawn il-kompromessi ħajwaqfu il-vantaġġi li jistgħu jiksbu l-kumpaniji mill-ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni jew xi pajjiżi biss jrid ikun hemm xi rimedju kollettiv jekk le dana ħajkun ta' benefiċċju għal dawk li qed jiksru r-regoli. U aħna nemnu li hemm bżonn għall-approċċ vinkolanti għabbażi privata pal rimedju kollettiv taħt l-arranġamenti tal-liġi privata u fl-istess ħin għanna bżonn li konna xaħġa li tkun vinkolanti fuq l-autoritajiet ta' kompetizzjoni ħalli bekk huma jistgħu jipprovdu il garanti kontra litigazzjoni li tkun għal xejn ma nixqux verament li kunem surta dan regoli ta' kompetizzjoni importanti li dawna l-affarijiet jingilbu fil-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea xadew li sfortunatament ma jkunx preżenti llum kompli jaħdem b'mod kostruttiv mar rapporter u mal-kollegi sabiex jinkisbu dawn il-bilanċ dawn il-bilanċ fil-kompromess għalli bekk ikonna għafas legali għafas li ħajħares il-vittmi. U jekk ħajkun possibbli qabel ma tintem din il leġislatura Grazzi ħafna. Issa għal-ħodor. Iva, le, jien ħan nitkellem fisem li siħar. Iva, mela meċċejte jien mill grupp għall-liħor tajt iċċer. Iva, jiena jajt is-sur Epping għan nitkellem ħan għamil erba kummenti biss L-ICR favur ħafna din il-proposta tal-Komissjoni, naħseb eh, xut minnkom ħagġibu għajnejkom għara widnejkom minħabba dan il-komment. Irridu aħna niksbu bilanċ bejn l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni privata fil-qasam privat u l-pubbliku. Il-proposta sabiex ikun hemm faċilitar għall-aċċess għall-kumpess għal dawk il-vittmi tal-ksur, vera aħna nilqawa din il-proposta lek nixtieq nifraħ il-Kommissjoni. Il-proposta għandha bżonn tiġi mibdul għaddotata ehm, hekk mingħajr debda tibdil. Ma nixtiequ nipproponu l-introduzzjoni tal-rimedju kollottiv f'din id-direttiva. E kif qed proponi l-Kommissjoni ġifiri fil-rekomendazzjoni. Aħna napoġġaw il-rimedju kollettiv, ir dan il-rimedju fl-istati membri rrit ikun disponibli ġifiri fl dawk l-istati membri fejn il-liġi Ewropea ta' tġittijiet l-kumpaniji u ċittadini ma' merżon li dana jiġi indirizzat f'din id-direttiva partikolari rekomendazzjoni tal-Kommissjoni fuq din il-kwistjoni Temmira li tal-ċerta li kuna ma' proċ ordentali eh, korrenti għall-rimedju kollettiv fl-Unjoni Ewropea ma' dana mux jipprova jarma tarmonizza il-sistemi tar-rimedju kollattiv dawk l-istati membri fi skema li tot għal kulħadd li normalment ma total ħadd aħna nemdu rridu nirfinaw xi dettalji narresat 10 remendi għal din il-proposta, jiġifieri vera ċara li aħna nixtiequ noqogħdu viċin ħafna l-proposta tal-Kummissjoni. Ma xi aspetti tal-proposta dawna l-impatt tagħhom jolqtu ħafna osma differenti u fuq il-liġi proċedurali nixxi u aħna nissuġġerixxu dawk l-artikli ħalli bekk il-privileġġi nazzjonali legali jibqgħu mm, kif inhuma. U dwar il-protezzjoni ta' dokumenti tal-leniency fil-kuntest tal-azzjonijiet ta' danni kriminali, rridu naħdmu hemmhekk minħabba l kruċali tal-infurzar Publiku fil-qasam tal-kompetizzjoni għanna bżon aħna niċċertaw li l-infurzar publiku dana ma jkompromettix l-effettività ta' programmi ta' leniency. Sabiex uh, jiġu ikkastigati l-kartel segreti l-autoritajiet pubbliċi qed joffru l-immunità ta' ksur jew inkella multa mnaqsa pala skambju l-kooperazzjoni tagħhom. Il-programmi ta' leniency ma l-iktar oddot effettivi sabiex eh, jisibuwam u jiġildu kontra l-kartels l-informazzjoni li dawk li jikxfu l-informazzjoni ta' dawk li jikxfu l-informazzjoni vera eh, vitali u rrit ikun hemm il-ħarsin għal min jikxef l-informazzjoni. Sabiex ikun hemm kooperazzjoni mal-awtoritajiet ta' kompetizzjoni aħna għandna u l-salvagwardji tal-Kommissjoni dwar ġifieri il- Ikxif ta' dawn id-dokumenti. Jina vera ma naqbilx ma dawk il-kollegi li jresqu l-emendi sabiex idajfu dawn il-proposti dawn huma vera importanti għal min jikxef l-informazzjoni u għas-suċċess ukoll tal-infurzar issa sinjuri. Sinjura President, iva mem lebda alternattiva, mem lebda direzzjoni oħra għal min jikxef l-informazzjoni Xistaw nagħmlu iktar, Sinjor Ginsfeld. Eh, ikun hemm tapping ta' telefons, ikun hemm tapping ukoll ta' kompaniji ta' telekomunikazzjoni kif sar fil-sorveljanza tal-NSA se jkollna bżonn norqdu fuq il-privatezza b'mod wiesa u dana għatma sar fil-passat fil-qasam tal-katu kompetizjoni. Sinjura President, ma nistax jiena nimmaġna li inti tixtieqek. Imma hekk ħan nispiċċa aħna jekk e, inti e, Sinjura e, ma Gzvelt ma tappoġġax il-proposta tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna mġaħat ieħor, Jürgen. Ja, Ħodor, Iva, grazzi. Iva, ftit kummenti fil-qosor l ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal ħidma tiegħu u Iva. E, iva sar ħafna xogħol qabel maħ e, spiċajna bi proposta konkreta mill-Komissjoni fiġejna fil-fema tijaj Hemm xi emendi tekniċi li għanna bżonn nirfinawhom imma nixtieq ngħid li il-proposta iva waħda soda u xogħol tajjeb. U aħna għandna nkomplu nimxu f'din id-direzzjoni li għażlet il-Kummissjoni dwar ir-rimedju kollettiv. Jiena naħseb li bażikament huwa tajjeb li jrid ikun hemm dan ir-rimedju kollettiv li jkun daħal fis-sistema jew fi dan ir-rapport jew x'imkien ieħor naħseb li l-Kummissjoni taħseb dwar eh, leġislazzjoni ġenerali fuq ir-rimedju kollettiv jekk eh, jiġifieri dan ħajkun il-ħsieb mela naħseb forsi ħajkun hemm format differenti mhux hawnhekk. U tajjeb li jkun hawnhekk jew għandna nagħmlu ħaħna separat naf li l-Kummissjoni qed taħseb fuq eh, leġislazzjoni speċifika u danna jista' jkun mod aħjar milli l-affarijiet eh, mela jispiċaw f'direzzjoni direttivi differenti għax imbagħad nistgħu nispiċaw ħafna ħafna kontradizzjoni għalhekk għar-raġunijiet kollha li eh, għadni kif issuġġerejt aħna nistgħu ngħidu li nappoġġaw din proposta tal-Kummissjoni b'mod wiesa' u mannix aħna l-emendi maħna l-essi li naħdmu b'mod kostruttiv fuq eh, il-proposta kollha kemm aħna aħna wkoll ħerqana l-passi li miss. Grazzi ħafna issa wasalna bismim il-lista ta' shadows hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jitkellem fuq eh, dan il-punt Iva Hans Peter Martin. Skużani ma ma xtajt eh, narak. Hans Peter, nadilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna Sinjura President, nistanżon fil-qosor jiena għax il-kellima ta' qabli diġa tkellmu dwar ħafna Eh, affarijiet, żewġ eh, kummenti ġenerali bil-Ġermanis. Nixti eh, nindirizza mela dawk li sissa għamlu il-kummenti tagħhom mela qed nitkellmu dwar leġislazzjoni li vera importanti U fi ħafna dettalji mhux it-tort tar-rapporter ma tal-Kommissjoni iva dibattitu li qed idawwar dawn l-affarijiet u naħseb li rridu aħna nżommu fil-qosor kemm jista' jkun irridu nkunu ċari u preċiżi kemm jista' jkun foqsma bħal dawn u f'leġislazzjoni bħal dik din dan huwa komment ġenerali u qed naraw ukoll hemm ħafna nies qed jiġġieldu għal xi interessi partikolari tagħhom hemm ħafna interessi differenti hawnhekk. U ovvjament iva l-importanza leġislattiva il l-effett leġislattiv tana ħajkun importanti ħafna u rridu nkunu nafu minn fejġejjin l-affarijiet naħseb li l-partijiet interessati għandhom ideja tajbin u koll imma iċ-ċittadini rridu jkunu jafu minn fej ġejja din l-leġislazzjoni tajb wis mela. Restaqt jiena 46 emenda ġifri forsi ħan itkellem jiena u kol tajt iċ-ċer. Jien tema tal-emendi tija kienet simili ħafna għal tema li segwejna fil-kumitat fil-passat ġifiri xej ġdid hawnhekk għan nitkellem fuq xi ħut minnhom. Mela, kwistjoni ġifiri mela ikun hemm ċediment tal-multi pubbliċi għal każijiet eh, ta' segwitu mhux ma milċek sabiex nillimitaw dawn il-multi imma f'xi ċirkustanzi il-multi tant jistgħu jkunu kbar li kumpanija tista' tfalli Eh, iġifiri iva minn żmien għal liħor jekk eh, kumpanija ħatfalli dana mbagħad ifisser li bħala impjegat mhux ħatirċievi inti l-kumpens għalhekk mm, jiena nixtieq ngħid li taħt ċirkustanzi partikolari wieħed irid ikun jista' jkollu xi tip ta' ċediment tal-multa jew posponiment ta' multa ma nixtieqx li din il-multa tirbaq fuq id-dannu eh, li jisir l-konsumaturi dwar kxifa tal-informazzjoni, il-provi u il-proċeduri eh, ta' li ninsi iva il-bilanċ huwa wieħed delikat tajjeb li iva forsi eh, ma morx li l-in ta' għawnek dawn l forti jistgħu jsiru nistgħu ngħidu l-taħt kostanzi partikolari ma rridu noqogħdu attenti. Eh, għax eh, ridna ċertaw li l-konsumaturi jiksbu l-kumpens xira. Iva, jina fl-emendi għaj provajt eh, nindikom dawn l-affarijiet il-periodu tal-limitazzjoni ġifiri meta inti tista inti tista mela tiw azzjoni, meta azzjoni tista' tkun itwa naħseb ir-Renju Unit huwa eh, l-ikbar eżempju eh, fejn hemm azzjonijiet għad danni u man mwet nara l-ebda raġuni eh, illa l-standard għandu jkun iktar baxx fl-Unjoni Ewropea, speċi ma jfissirx għax l-affarijiet qed iseħħu fir-Renju Unit mela huma vera ħżiena u Iva eh, li jettin għadda diviza xaħġa leġittima għanda tinżam imma mxieqsma fejn jina qsibt li forsi inti tista Iva tagħmel ġudikament eh, kummerċali fejn l-ispejja jistgħu jingħaddu għall entita oħra u għalhekk jena ressaqt l-emendi u eh, provajt nindirizza dan il-punt jiena mhux se ngħid li provajt inbiddel il-pista l-prova imma jiena naħseb li dan kunċett loġiku kummerċjali ġifiri kun hemm trasferiment mill-kumpanija għall-oħra u għall-konsumatur ukoll nistgħu ngħidu li dan huwa punta tluq eh, tajjeb raġanevoli għax għal darba ngħidu li hija l-kumpanija li kienet fil-katel li taf jekk l-affarijiet inaddew jew le u jew sar it-trasferiment tagħhom. U Jiena li nishtiq eh, suġġerejt ukoll li ikolna għażla ta' trażin ta' disgwit ġifir fuq livell fakultattiv jiena naħseb li peress li Iva jaġbuna dawn il- um, il-trażin ta' disgwit alternattiv tajab li ikolna din il-lazla. Ġifiri tajab li ikolna l-ADR. U jena naħs Iva, dwar it-triq tan-nofs, ġifiri bejn dak li vera nishtiq jiena ġifiri li nkunu iktar b'sakħitna u mill banda l-oħra fejn naħseb li eh, riżultat tajjeb jista' jinkiseb ġifiri tajb li nażlu din it-triq tan-nofs. Hemm xi li jixtieq jintervjeni jekk le kummissjoni le kummissjoni jekk tixtieq fil-qosor. Grazzi ħafna, Sinjora President Iva, fil-qosor nista kif Sur xfab nikonferma li l-Kummissjoni ma tara l-ebda reġuni l għanda temenda il-bazi tal-proposta leġislativa ta' ħiġifiri aħna ferm kontent li nistgħu nkomplu naħdmu parlament Ewropew fuq din il-parti tal-leġislazzjoni u aħna nilqaw l-impenn mill-konferenza ta' Presidenzi sabiex tal-proċess leġislattiv jinten qabel l-elezzjonijiet li jmiss tal-Parlament Ewropew u ovvjament jiena ferm kontent li naċċetta l-istedina ta' tas-sur Schwab li mm, nġi diskuta fl-imkien miegħu ma' shadows l-elementi differenti tal-proposta leġislattiva fost uħrajn u smajtu kol eh, tħassib ta' numru ta' membri tal-Parlament Ewropew dwar ir-rwol tal-leniency fil- l-infurzar pubbliku tagħna u kif nistgħu aħna naċċertaw li jkun hemm bilanċ tajjeb bejn l-aspetti privati u dawk pubbliċi. Grazzi ħafna Andreas. Nerġa' ngħaddilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna Senjura President. Iva forsi jiena nista' nżid ma dak li għadna kif smajna u Iva aħna diġa stidna l-Kummissjoni Ewropea kien hemm smieħ fejn kien hemm rappreżentanti mill-entitajiet kollha l-affarijiet kienu ferra trasparenti. U fil-qasa qafas taħt il-qafas tal-rapport ta' kompetizzjoni li l-Parlament ilu jaħdem fuqhom, is-Sur Sanche Pereres Sinra de Mewse u kol kienu nkarigati li jieħdu xsib dan il-rapport u ħafna elementi mill-Kummissjoni ġew adattati ġifiri il-proċess kien wieħed trasparenti u eh, fid-diskussjoni argumenti iva ġenerali minn banda li um, Iva jkopru eh, xewqa ta' summatin, ġifiri li dan il-test eh, mandux ikun daqsek mimli. Imma sfortunatament id-detalji huma verament importanti fil-qosor li s-Sinjura Intfelt li qalet li memx prinċipju ta' proċess ġust fuq livell legali qed nitkellmu dwar ksur u mhux proċess penali għalhekk irridu aħna naddottaw l-istess prinċipju u l-istess prinċipju ġenerali ħaj applikaw hawnhekk. Danni li jisaxħu dan irrid isir il-kumpens tagħhom imma l-pini ikkawżati minn dan l-ksur jew il-dannu kawzat minn dan l-ksur dan irid isir il-kumpens tiegħu imma nistgħu wkoll innaqsu il-multi u hemm xi punti li rridu naqblu magħhom ġifieri mal-Kummissjoni kif qarissu l-kluta iva qed nitkellmu dwar irfinar tekniku hawnhekk. Sur Epping, l axar emendi tiegħu, rridu nazlu it-triq tan-nofs. Iva, mela, e, nistgħu ntejbu xi affarijiet naħseb li l-proposti tal-Kummissjoni jew l-proposta tal-Kummissjoni minn banda hemm dawk ir-rekomendazzjonijiet fuq ir-rimedju kollettiv, rekomendazzjonijiet li ħsiru lil kunsill u l-Kummissjoni sabet ukoll it-triq tan-nofs il għala dan huwa tajjeb għax kif inti stesset, Sinjura Ċer, hemm differenzi, jeżistu differenzi dwar kif l-istati membri jistgħu

jistaw jisiru jisibu eh, ekonomiji sabiex ilaqqaw l-affarijiet fil-Ġermanja hemm liġi għal min jinvesti liġi li eh, ġiet applikata ftit snin ilu fuq l-investimenti li sarġu Deutsche Telekom li uraw li l-affarijiet ma kienux sempliċi daqs kif ħasbu n-nies, ġifiri rridu nimxu pass pass fl-20 stat membru għalli bekk l-affarijiet jaħdmu in parallela u importanti li ikollna wkoll rimedju kollettiv transkonfinali applikat b'mod sempliċi. Għalhekk mela rridu nżomu u dimajnejna li jem divizjoni ċara fil-proposta tal-Kummissjoni li, kon, li rimedju kollettiv Iva jkun hemmhekk għall-Istati Membri imma jrid ikollna oqsma armonizzati irrid naraw x'ħan nagħmlu b'dawk id-dokumenti li jagħmlu iktar faċli għal għaxxut li kollhom aċċess għalihom u namlu aktar faċli u koll għal-partijiet oħrajn interessati kif għalet il-Komissjoni il-kumpanija tista' tiftaħ dan il-proċess malajr ħafna jekk hemm ċertezza legali dawk id-dokumenti legali li ġew imres jridu jiġu imħarsa um mbagħad huwa biss f'dan l-istudju jkollok aċċess għal punti li jkunu ta' interess ċittadini u jiena naħseb li il-kol kam aħna għandna l-interessi tagħna, il-Kummissjoni tipproponi li xi dokumenti partikolari għandhom ikollhom ħarsin assolut u ma jiġsawx jiġu pubblikati taħt lebda ċirkustanzi li siġej. Indirizza din il-kwistjoni waslu għal konklużjoni li dan mhuwiex il-każ jiena smajt minn il-Kummissjoni li imħallef mill CJ għal waqt semina ġewwa Bruġ li dan seta kien possibbli u rridu niddiskutu għam dawn il-possibiltajiet. Fl-artiklu 6 fil-formulazzjoni tiegħi li u koll jinkludi artiklu 5 jinnet li imħallef li rrit jiddeċidi, jrid jevalwa ismeħ kollha u dokumenti kollha relevanti rridu jiġu ġudikati fl-interess tal-vitmi eh, u fl-interess tal ta' ta' dawk li għaw taħt il-program tal-xut ktar importanti li b'mod volontarju prezentaw il-dokumenti tagħhom lill-Kummissjoni Ewropea. Dak li proponejtina mumiex emendi ta' kompromess eh, bħal dak li smajna minn Sinra Eckhart. Nasib li diġa għanna kompromess fuq artiklu 6 jekk imħallef li huwa responsabli dan irrid ikun jista' jevalwa dokumenti kollha mbagħad jista' jiddeċiedi li ma dokumenti huma importanti għal dan il-programm tal-leniency u u li ma dokumenti huma importanti wkoll għall-ilment li jisir. Din id-direttiva iva titkellem fuq il-proċedura tal-qorti Sinra Intfeld qalet li min irressa l-ilment eh, jipruvaw jagħtu l-provi fuq il-kas tagħhom u l-Kummissjoni l-ewwel entità li tista' taqra u tinterpreta dawn id-dokumenti rridu aħna naċertaw li t-sentenza tgħaddi biss fuq l-aċċess fil-proċess ċivili. Id-dokumenti tal-Kummissjoni huma mħarsa u jenħolqu regoli l-ġodda għal proċess kollu kemmu u dawn għandhom bżonn japplikaw ukoll għall aċċess għad dokumenti punti ħorġi indirizzat ġifiri jekk il-kumpanija li kienet f'katel tista' tgħid li minn ressaq l-ilment għaddijom dawn l-ilmenti fil-katina differenti jekk intkom tħarġu lejn il-proposta tal-Kummissjoni. Jekk il-partijiet diretti u indiretti jilmentaw flimkien resqu dan l-ilment flimkien jew dan il-kas ħajkun possibbli fuq livell Ewropew ħajkun hemm il-possibilità li dawn iż-żewġ il-menti ħajjirbħu ġifieri ħajsibu ir-raġun Ma nixtiqux li ikun hemm irdupjar, ġifiri li l-istess każ jitressaq darbtejn, aħna nixtiequ li sentenza tinħarġ darba biss u l-artikli mhux bil-forsa tikopru dawn l-affarijiet. Sur Sanchez Preseido iva ressa eh, emenda interessanti. Ovvjament għanna nevitaw l-irdupjar ta' tax xogħol jew ta' dawn l-akkużi kif għal fil-amenda tiegħu is-Sur Sanchez Prejado, irridu nimxu f'dan il-mod imma huwa l-imħallef li irrid jiddeċiedi dan l-imħallef m'għandux għalfejn M'għandux bil-forsi kopri l-każijiet kollha Ma nixtieqx jiena sandum u nieħu wisfittu għax hemm punti oħrajn hemm il-responsabilità konġunta hemm dik il-kwistjoni, hemm il-kwistjoni tal-iskadenzi proposti minn ħadd tal-Kummissjoni se jkollna bżonn niddiskutuhom iktar dawn. U Sinjura President, naħseb li irnexxieli indirizzja il-kummenti kollha ta' dawk il-kollegi li tkellmu u minħabba limitazzjoni ta' ħin li smajna minn għandhom minn fuq eh, minn anti sur Sanchez Persejdo ġifieri rridu naħdmu aħna malaj kemm jista' jkun imma dan irid ikun fl-interess tal-konsumaturi kif ukoll fl-interess tal- eh, dawk il-kartels il jinkixfu malajr kemm jista' jkun. Irridu nkunu konxi hawnhekk għax jekk le ħajkunem id-dubi li ħajġu mitfuwa fuq l-interessi tal-Kummissjoni. Grazzi. Thank you very much. Um, I'll just turn now to the... Grazzi ħafna. Għan votaw l-5 ta' Deċembru. Lider ħajkonna nipposponuwa, ma ma nafx ta' meta. Ija dikjarazzjoni li għadna li jien għadna ma qrajtx għax ma kien hemm biżejjed nies, forsi jekk reġġa' għal dikjarazzjonijiet mill-President mill-lider mawx data, memx data proposta ġdida. Umbat eh, nibatu l-informazzjoni dwar għazid l-qoddim. sakemm l-opinjoni tkun lesta għal kumitat ta' eh, affarijiet ġuridiċi, forse qed naħsbu li kapaċi namluha is-27 ta' jannar. 27 ta' jannar. Grazie ħafna l-kulħadd. Naddu għall-aħħar punt li għanna fuq l-aġenda tagħna llum, l-numru 8 huwa assikurazzjoni ta' dizastri naturali mamul mill-bniedem. Rapporter Sampo Teho. Thank you, Madam Chair. Grazie ħafna, Signora President. Kollegin, għabil korx nishtiq nirringrazzja li kulħadd, eh, daw kollha li offrew amendi. L-emendi kienu kostruttivi u ma intenzjonati biex jitejbu r-rapport. Jena f'dan id-dibattitu mux ħanitħol fid detali tar-rapport, imma eh, nishtiq nħares li l-prinċipji ewlenin L-ewwel qabel kollox mill-ewwel dibattitu li kellna realizzajt li għaw ftejim komuni li armonizzazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea eh, b'saħħitha m'hemmx bżonna, imma li tkun utli jkun hemm skambju ta' opinjonijiet u l-aħjar prassi. Ir-responsabilità individwali għandha eh, tkompli teżisti biex nievita dan ulterjuri. Eh, u daw tip ta' dizastri huma koperti minn assigurazzjonijiet differenti eh, li m'għandniex nikkonfonduhom. Wara daw il-prinċipji nix disposti naċċetta l-emendi li jitkellmu dwar miżuri prekawzjonarji ta' miżuri ta' sigurta' informazzjoni kif ukoll kif ukoll eh, l nżidu nagħtu ċerta eżempji pempju l-emendi 15 eh, u 33 jien nopponi ċerta mendi għax ma nħoss li hemm bżonn nirrepeti ċerta konċetti li ġa ittrattati fil-dokument innifsu. Mbagħad wara l-prinċipju eh, jekk insegwu l-prinċipju li, li, li soluzzjoni waħda mhux adekwata għal kollox jiena Eh, ma nappoġġax l-emendi eh, li u jaraw armonizzazzjoni. Apparti minn da f'ċerta eh, emendi ma stajċ fors ma stajċ nifhem l-an forsi nħabba traduzzjoni, allora nixtieq li kolli kjarifika dwar l-ewwel l-emendi li numru wieħed sur Langen, 12 sur Bassett u 34 sur Tuwalt. Fuq din il-bażi Jina ġa preparajt eh, offerta ta' kompromess li xedaw rapporter ġarċevew. Jina nistenna bil-ħerqa biex nisma il-kommenti u l-opinjoni ta' kom. Grazie ħafna għall-IPP Langen. Grazie ħafna. Grazie ħafna, President. Mm, grazie l-rapporter, eh, naħseb eh, li 68 emenda juri li ju rapport tajib ħafna, bradubju għam lok li kunem titib imma l-kompromessi nħareġ mux qed nara eh, dawk li għamlu kompromessi mux problemi gbar li qed narom għax għandna żmien. Naħseb li lan tal-Komissjoni huwa ġust l-wieħed jagħmel assikurazzjoni eh, tal-bini kontra d-diżastri di ħagġa tajba l-industrija għanda tħallas biex eh, t-supera ċerta problemi ambientali nħabba l-aral rajna anke dwar il-premiums ħaġa pozittiva naħseb li il-premiums eh, li huma l-istazza kulħadd ma tantx ħaġa nid-defendu għom. Il-proposta tal-Kommissjoni hija li jkun hemm kompens mill-Istat meta jkun hemm dannu l-bini. Dan tfisser assigurazzjoni għal proprjetari ta' djar individwi. U naħseb li dan twassal li n nis ma jassugurawx il-proprjetà tagħhom b'maniera provata. Naħseb li responsabilità privata hija ħaġa li għandna ninkoraġġixxu. U hemm ċerta regoli li forsi dwar l-assigurazzjoni li jista' huma ħafna flus jista' jkun hemm ukoll problemi dwar meta l-każi jarġa' jiġu. Meta wieħed isom f'moħħu li dak hemm ta' 66 emmenda, naħseb li nkunu nistgħu nsibu bażi komuni biex ikonna assigurazzjoni li wieħed jista' jħallasha biex tkun sempliċi. M'għandniex għanna noqdu attenti biex ma namlux li l-assigurazzjoni tkun obbligatorja. Naħseb li l-rapporter ramel xogħol siwi u jien għandi kull fiduċa, għandi għalmenu speranza li bl-appoċ li tajtuni l-appoċ tal-IPP kon rizultat tajbe. Għall-essendi Antolin. Muġa grazzjas, eh, Presidente. Grazie ħafna fissem, eh, ħatkellem fissem mal missekin kienu ma tistax kun għawek, u fismu nishtiq ringrazzja l rapporter eh, u l-kollegi kollha li jenu bl-isforzi tagħhom l-emendi li ġew prezentati eh, ħoss li huma tajbin. ħaġa li trattajnijom fil il-komitat u fl-opinjoni tijaw memx problemi gbar biex jwħed ikun jistajat għal kompromess fuq dawn l-emendi u jħoss li l-emendi hmm, ma jindikawx li hemm bżonn li jkun hemm politika muni u u jħoss li l-Unjoni Ewropea għandu rwol importanti specialment dak l-għandu xaqsam informazzjoni biex wieħed ikun jaf eżattament eh, l-assigurazzjoni kemm hija preżenti u eh, hija importanti għal familji u għal eh, dat tip ta' informazzjoni dwar l-assigurazzjoni mhijiex igwali eh, fil-pajjiżi, speċjalment f'serġa stati membri li m'għandhomx risorsi adekwati. Nixtieq nisħaq ukoll li l-emendi juru u l-bżonn juru l-bżon li eh, ċittadini kollu ma' assigurazzjoni ma' fl-istess ħin l-Unjoni Ewropea għandu jipprova eh, jevita eh, daw tip ta' disastri. U l-fatt li hemm ċerta diffikultajiet legali dak li nixfaqsa ma' żgurazzjoni se wassal għal danni ikbar. Allora dak li għanna nagħmlu huwa li jkun hemm kooperazzjoni u uh, dan il-kamp u fl-aħħar jispiċċa billi jgħid li ma ħosti ħikun hemm diffikultajiet kbar biex naslu għal kompromess dwar l-emendi kollha u naslu għal uh, rizultat pozittiv fuq dan il-file. Thank you very much. Uh, now for... Grazie ħafna. Aldi Nils. Grazzi mill-opinjoni tagħna ma tantx hemm affarijiet li nixtieq ngħid. Naħseb li l-abbozza rapport huwa bilanċjat u jindirizza ħafna mill-tħassib li jien u kollegi tiegħi kellna. Allora kull ma eh, bat huwa żewġ emendi. Kif qabel ma nafx qed nittrattaw daw tip ta' mm, u wieħed kawzat, kaġunat mill raġel u mill bnidem u wieħed mill-natura u nistgħu nadottaw t tielet tip daw, għar tip ta' dizastri li jinħolqu mill-Kommissjoni, ma nafx hekk flimana ħajlaw joqgħod jiffittja. Dizastru naturali. Dan huwa l-punt li kollega fil-dizastru naturali mem lebda parti li hija responsabbli. Nika l-emenda li jien għamilt biex ċaraw dan il-punt. Namil differenza b'dew żewġ tip ta' dizastri. L-emenda l-oħra huwa nħoss li għandna nżommu f'moħħna dawk li d deġiż l-oħra qed jagħmlu fil-kommissjoni. u dawk il-komitati l-oħra għedin jittrattaw. Il-Kommissjoni sa fejna fin qed jaħdmu fuq direttiva ta' responsabilità ta' l u kif ukoll eh, biex jaġġornaw id-direttiva tal-responsabilità nukleari. M'għandniex ġifiri namlu eh, mill-ġdid dak li ġiġa miktub eh, jew ġa nsibuh f'rapporti oħra. Dak in ġenerali Imma ġenerali eh, naħseb li ħajkun rizultat pozittiv. Għana ma tantxina mħassab. Sliħli ovvjament dwar dizastri li jiġu kaġunati mill-Komissjoni. Grazzi. Grazzi ħafna, tajt issa il-ħodor, nitkellem fismek issa. Iva, s-sadin darba nitkellem fismi, u mux fisem ħattijħor, biex tamel il-kommenta xaħġa fuq dan ngħid ħaġa fuq dan rapport eh, nishtiq nirringrazzja r-rapporter għal proposti ta' kompromess tiegħu huma kompromess li għan aħna disposti l-aċċettaw Missur Terħu, ma nħossux li huwa bizzejiet nuqqas taqbil fundamentali bejna u s-sur għanna bżon insimjoti u jħor insibu soluzzjoni għal dan nuqqas taqbil eh, fundamentali. Daw l-emendi ma, ma jurux ambizjoni eh, Ewropea għawija ma permettinix li nimxu lej armonizzazzjoni Ewropea meta nitkellmu dwar prevenzjoni u assigurazzjoni. Al kontrarju, jina ħost li għanna bżon nkun miżet konverġenza meta niġu għal ħarsin kontra da tip ta' riskju, kontra tip ta' tadid, għax il-riskju nifisom edin e, għaddejn minn proċess ta' konverġenza. Aħna minna amendi, għamenna proposta ta' amendi nishtaq nfakkar il-punti ewlenin. L-ewwel ir-rata ta' penetrazzjoni għandna iżduwa dwar rata ta' adekwatezza meta nerdu għal valwazzjoni ta' impatt. Ir-riski derivati mill-attivitajiet eh, tal-bniedem u ħafna drabi huma transkonfinali. Reċentement rajna ġara fil-Danubju u ħafna drabi għalhekk ikonna bżonn risposta, reazzjoni minn diversi pajjiżi u għandna bżonn ikun hemm eh, armonizzazzjoni min-naħa tal-Ewropa dak li għandu xaqsam il-politika, il-policies tal-assigurazzjoni u koll. Għanna bżon ehm, bazi ta' data biex identifika dawk il-possijiet li huma friskju. Għandu jkun hemm ukoll biex niprobru informazzjoni fuq dak. Rrit ikun hemm dwar emenda numru 12 eh, u eh, inti ma kontx ċar dwar it-tifsira mhux naqra l-affarijiet hawnhekk imma bażikament l-idea ta' din l-emenda hija li d-diviżjoni bejn id-diżastri naturali u dawk tal-bniedem ma tantx hemm ħafna differenza bejnietom għax hemm rabta li qed tavviġina ruħa bejn eh, ġifieri l-azzjonijiet tal-bnidem bat l-impatt fuq l-ekosistemi li jistgħu jwaslu għalna dawk id-diżastri naturali, ġifieri vera għandna bżonn li nieħdu viżjoni olistika sabiex naraw l-istampa fl-intir tagħha nixtieq nirringrazzja mela l-ICR. Grazzi ħafna Sinra President, nishtin ringrazzja rapporter għal dan id-dossier li naħseb li r rapport oriġinali iva la bozz kien wieħed tajb u b'differenza mal-kommenti ta' Sur Bize, ma naħsibx li janna bżon li ikolna azzjoni Ewropeja ta' f'dan il-qasam jiena nappoġġa il-maġġoranza tal-emendi li ġew imresqa, il-maġġoranza huma bilanċjati u jiena nappoġġa wkoll l-opinjoni li jridu jaqgħu taħt qasam ieħor dawk id-disistri naturali u dawk mamulin minn bniedem u speċjalment minħabba differenza ta' disastri fir-reġjuni differenti tal-Unjoni Ewropea. Um, referenza għal miżuri preventivi jena ħaġa nħassija tajba għax naħseb li eh, eh, l-autoritajiet nazzjonali jafu sew riski speċifiċi u, jafu kol reazzjoni individuali. Daw l-emendi nħoss fl-opinjoni tiegħi li huma pożittivi għax huwa evidenti li m'hemmx soluzzjoni ma dan li tkun li tajba għal kull każ. Madana kollu nishtiq najt li jena pjuttost imħasseb dwar emenda eh, Eh, tagħmel referenza għal prodotti ta' assigurazzjoni tossiċi. Kienet naqra eh, offensiva u nispera l-rapporter mhux inkludi dan fil- rapport tiegħu. In ġenerali nħoss li rapport kien tajjeb, l-emendi tajba, l-emendi li maġġoranza nistgħu nappoġġawhom u naħseb li jtejbu il test oriġinali. Grazzi. Ma narax li hemm xi ħadd ieħor mill-gwe. Venna mill-li mill-li jgħid xi ħaġa. Grazzi. Nsejt l-emenda tiegħi numru meta li fil-verżjoni verżjoni Ingliża eh, l-assistenta ta' kem għalet, għadha kem iċċekkjajta għad fil ġermaniz li il-bżon ta' azzjoni għal livell eh, nazjonali f'kull avveniment. Dan fisser, possibilment Imma traduzzjoni saret eh, bħala mflok possibilment konkretament jew specifikament. Ġifri hemm differenza kbira fil- eh, fil-sens. Allora naħseb li eh, għanna għanna problema dwar traduzzjoni li saret. Nifem. Nifem li suppost kella tiġi tadotta bħala ħaġa possibbli, possibilment, u mhux konkretament u speċifikament. Bħal dubju samper nota dan huwa emenda eh, l-emenda numru wieħda tiegħek. Huwa l-emenda numru wieħed. Waħda. xaħtiħu li xtaqjajt xaħġa mill jider le mela b'dak il-kas. Sampo, naddilek il-kelma narġa'. Grazie ħafna, Signora President. Fil-qosor, nishtiq nirringrazzja l-kulħadd tal-kontribut tagħhom u speċjalment tal-maniera kif iċċaraw ċerta aspetti. Nistenna bil-ħirqa l-laqa ta' Shadows. Nispera li il ġimgħa d l Lan tiegħi minn dejjem kien minn rapport li jkun hemm eh, dokument qasir li jagħti eh, pożizzjoni ċara tal pożizzjoni tal-Parlament u risposta ċara għal Green Paper tal-Kommissjoni Ewropea. Jiena pożittiv ħafna li flimkien għandi eh, sens pozittiv li ħajkonna rapport tajjeb bħal da. Grazzi ħafna. Mela, mill neħu gosti da kollu sol ser. Aħna ħne fil kumitat fil-17 ta' mm, Deċembru allora naħseb li ħajkun possibbli mbagħad jittaddi għall-ewwel plenarja fi frar. Dak hija il eh, timetable. Dak kollox għallum għada għandna skambju ta' ta' opinjonijiet ma' Anhel Gorija, il-Segretarju Ġenerali ta' OECD, normalment u jagħtu valur tajjeb, nispera li tkunu għammek kollu. Jiena bla dubju nkun hawnhekk, grazzi. Unistanna bil-ħarqa li bil-ħarqa jkun esperjenza li nħugos eh, biha. Grazzi.